colleagues, um, welcome to this uh, first meeting of the Libe. Kollegi, merħba f'din l-ewwel laqgħa tal-Kumitat Libe u nagħti merħba partikolarment il-membri l-ġodda nadotta la bozz ta' aġenda jekk tippermettuli l-ewwel qabel kollox nixtieq naċċetta point of order mis-Sinjura Indvelt Sofi. Mek joġbok. Iva, grazzi President. Naħseb li nitkellem fisem il-kollegi Olandiżi kollha tijaj u anke nazzjonalitajiet oħrajn u nitolbok natu ġieħ il-vitmi tal-ajruplan li ġi sparat minn missili ġimma li għaddit għaliex l-opportunità li jmiss tasal bis settembru fil-plenarja. U jisa xaġa zbaljata nħoss. U għalek nishtiq najt fil-minuti li pajt pjuttost sorpriza fil-ħemda li jenatat mill-istituzzjonijiet Ewropej, inkluż il-Parlament Ewropew. Laqqas biss issemma dan l-avveniment fil-website tal-Parlament Ewropew. Inkont nittama li l-President tal-Parlament Ewropew kien jiftaħ konferenza tal-Presidenza tal-Presidenti għada wara nofsinhar biex minn tal-inqas niddiskutu din il-kwistjoni mhux noqgħdu nistennew sa Settembru. Ma insomma tmun fidejh u l-mexxej ta' dan il-Parlament u nittama li għalmenu f'dan il-Kumitat libe nagħtu sinjal lin-nies naħtfu din l-opportunità. Grazzi għal dan ħsieb, Sofi, dan nixtieq ngħidu partikolarment il-membri l-ġodda li il-plenarja hija l-ikbar ġabra bħala laqa tal-Parlament Ewropew u ikun iktar xira li ndaħlu dan il-punt fuq l-aġenda tal-Parlament, ikun hemm ftit eh, silenzju għal mafkar ta' dawn il-vitmi. Mikroġobkom. Grazzi, grazzi tal-li għajem dan il-point of order, Sofi. So colleagues, um... Eżis kollegi, merba għall-ewwel laqa tal-Kumitat Libe. Naf li wasal lejn tmim tal-mandat tal- eh, tal-xol tagħna wasalna l-vakanzi tas-sajf dal-waqt imma fadlinna xogħol x'namlu llum u għada nixtieq niftaħ il-laqa billi nagħtikom xi avviżi tal-President u għall-membri ġodda mill-ġdid nixtieq nispjega xi ftit affarijiet. Meta seħibt l-ewwel darba f'dan il-kumitat ma kelli spjegazzjonijiet u forsi ma tantx jieħdu pjaċiri membri li ilu hawn ma nixtieq nispjega xi żewġ affarijiet. L-ewwel nett f'kull laqgħa jkun hemm avviżi tal-President li jkunu kwistjonijiet interni tal-Kumitat qabel imbagħad ma ngħaddu għall aġenda propja. Qudiemkom għandkom pakket ta' dokumenti li meta kont irċevejtu ma qrajtux meta btħalt l-ewwel darba fil-kumitat biex idea tajba ħjar taqraw partikolarment il-membri l-ġodda imma anke l-membri eżistenti li ġejjin minn kumitati oħrajn għax naħseb li hija utli li jaqrawha. Aħna wieħed mill-iktar kumitati kbar ta' kodeċiżjoni nkopru firxa wiesa ta' suġġetti ġifieri dan il-pakket ta' merħba ġi prodott mis-segretarjat apposta biex jinkom huwa verament utli. Ħaj indirizza firxa wisa ta' kwistjonijiet iżda barra minn hekk aħna konċi ħafna f'dan il-kumitat li nindirizzaw firxa ta' affarijiet li jitolbu ftit iktar xogħol minn ħatana. U issa qed niddiskutu kif ħan faslu eżerċizzju ta' mappatura dawk il-kollegi li jħossu li għandhom zonnu dawk li għandhom l-iktar esperjenza ma l-kollog il-ġodda. Dan l-eżerċizzju ħaj jittalla fuq l-internet lejn il-ħarifa u ħajkopri u koll loqsma ta' specializzazzjoni li għandhom il-kollegi. Per eżempju, jek għandkom interess fl-azil, fil-polizija, l-affarijiet ta' sigurtà, il-politika ta' drogi, il-traffikar ta' drogi, dawn l-affarijiet kollha ser ikolkom il-possibilità li ddaħluhom fuq l-internet għal dan il-komitat ikonna mappatura kronoloġika tal-leġizlazzjoni kollha u x-xogħol kollu li għamilna fl-ordni bid-dati meta saħħu, meta tfasslu l-opinjonijiet, riżoluzzjonijiet u l-leġizlazzjonijiet skont l-ordni ta' data li daħlu. Dan huwa xogħol li fakkar ix-xogħol li għamlu kollegi f'dan il-qasam imma m'hemmx post wieħed fejn tista' jkollok id-dokumenti kollha, ġifieri issa jkollna din l-opportunità jkun utli meta jkunu shadow rapporters ta' opinjoni jew xogħol leġislattiv oriġinali u dan ikun disponibbli lejn Ottubru online. tkun msejħa eżerċizzju ta' mappatura, mapping exercise. Ħat ittalla fil-ħarifa huwa relevanti għal dan il-komitat minħabba l-firxa wisa tal-effettivitajiet tagħna li nkopru. Sa dan it-tant jekk ġobkom dan id-dokumenti li għettilkom. Barra minnek nishtiqu nipruvaw li konna punti ta' taqsira dwar l-informazzjoni tal-leġizlazzjoni jekk ikun hemm talba dan mill-ħarifa falim ġifiri fuq il-protezzjoni tad data jew kwistjonijiet li huma komplikati ħafna biex il-membri jaġġornaw ruhom aħna tnofraw qed nofru flimkien ma' segretarjat il-Kummissjoni u esperti oħra tal-politika punti apposta dettaljati li jistgħu jseħħu ma' gruppi żgħar ta' membri qabel ma tibdew tagħmlu x-xogħol veru propju. Nafu li ħafna mix-xogħol huwa komplikat u għalhekk forsi fl-qasam tal-pulizija u sigurtà pereżempju l-protezzjoni tad-dejta ikolkom din l-għajnuna jkun utli għal-membri. Tkun xi tkun l-esperjenza tagħkom. Ġifieri dan l-elementi ieħor li nixtieq narrafkom dwaru llum. Il-punt li jmiss wassanna l xoltana tagħna propju tal-lum fejn fl-10 u nofs ħanatu merħba l żewġ ministri mill-Presidenza Taljana imma l-ewwel nett għandna l-punt numru 4 budget ġenerali u għandna wieħed mill-membri ġodda tagħna Thomas Trasowski li serritina taqsira dwar il-budget ġenerali. L-ewwel ngħaddu l-mikrofonu l-ewwel nett il-Kummissjoni Umbat, Thomas tistattina il-prezentazzjoni tijak umbat ikonna kontributi minna tal-membri. L-ewwel għadda l-mikrofonu l-Kommissjoni. Joe Miran li huwa l-kap ta' taqsima. Joe. Thank you, Mr. Chairman, for giving... Grazzi, President, grazzi tal-għaddejt il-mikrofonu l-Kommissjoni. L-ewwel net nixtieq nifraħ lilek fil-ħatra tiegħek bħala President tal-Kumitat Libe. Aħna fil-affarijiet interni u Digi Ġustizzja nħarsu l-qoddim biex naħdmu kull membri tal-Kumitat fi snin li ġejjin. Nixtieq nifraħu ukoll is-sur Thomas Czarkowski, niskuża ruħi għal pronunzja, jgħid il-rappreżentant tal-Kummissjoni għal ħatra tiegħu bħala rapporter tal-budget tal-2015 u nishtiq l risq f'dan ix-xogħol tant importanti. Fl-aħħar nixtieq nagħti merħba mill-ġdid f'dan il-kumitat xi uċuħ familjari wara l-elezzjonijiet Ewropej ngħidulhom merħba anke l-merħba mbagħad lill-membri il-ġodda ta' dan il-kumitat. Naddu issa għal kwistjoni propja, il-budget ġenerali għal sena finanzjarja 2015. Mill-bidu net nixtieq nolqot punti ġenerali mbagħad nagħti taqsira kif il-Kummissjoni bil-proposta tagħha tfaslet. L-ewwel qabel kollox il-MFF il-ġdijt il-qafas finanzjarju multianwali approvat fl-2014 jiprofti bażi solida u stabli li fuqhom il-budgets skolla sal-2020 ħajitħejjew. Għal daqstant nixtieq nisħaq illi l-appropjazzjonijiet ta' impenji li ġew mitluba fil-proposta tal-Kommissjoni l-abbozz ta' budget tal-2015 għal fondi u il-programmi fl-oqsma ta' politika koporti minn dan il-Komitat jikorrespondu eżattament għat ċifri li huma mbasra fl-MFF. It-talba soċjata għall appropriazzjonijiet ta' pagamenti ġiet ikkalkolata bir-reqqa tirrappreżenta l-ammont meħtieġ biex nibdow il-programmi il-ġodda u l-fondi il-ġodda mezz ta' prefinanzjament u biex inkopru wkoll il-pagament ta' dawk eżistenti. Dak li għandu x'jaqsam l-aġenziji deċentralizzati li huma verament importanti fil-qasam tal-politika tagħna peress li huma waslu il-politika veru propja il-livell ta' kontribwiti u l-impiegati meħtieġa hija bażata fuq il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni għal programmar fuq ir-riżorsi umani u l-impjegati għall aġenziji deċentralizzati 2014 sal-2020 li ġie adottat f'Lulju is-sena li għaddiet. Madana kollu, fit-ħejjija tal-abosta budget tal-2015, il-Kommissjoni qiset ukoll ir-riżultat tal-proċess ta' konċiljazzjoni tal-budget ta' sena li għaddiet ta' din is-sena fil-fatt 2014. Per eżempju, l-Europol rċeviet żewġ karigi oħra dan il-proċess ta' konċiljazzjoni u dawn ser jibqgħu fiħdan l-Aġenzija. Fl-abbozz ta' budget tal-2015 il-Kummissjoni tkompli l-politika ta' netting ta' surpluses ta' snin ta' qabel f'dal-każ tal-2013 fis-fond tal-2015 il-kontribut tal-Unjoni Ewropea għall-Aġenziji. Dan xi fisser? Ifisser li l-proposta tal-abbozz tal-budget fija biss l-appropjazzjonijiet il-ġodda meħtieġa biex tiġi żgurata stabilta fis-sena 2015. Barra minn hekk u skont id-dispożizzjoni tal-regolamenti tal-oqsa finanzjari għall-aġenziji, il-Kummissjoni obbligata li tagħti sanzjonijiet il dawk l-aġenziji li ma jkunux konformi ma dawk il-ċifri u fondi li hemm mabbażi ta' san li għaddiet. Skont il-valutazzjoni spini ħajt nitqasmu kif ġej. Naqis ta' 2% għal propjozzjonijiet ta' impenji ta' iktar minn 5% dan japplika għal IAZO u tnaqqis 2% għal kanċellazzjoni ta' propjozzjonijiet ta' pagamenti għal iktar minn 5% ġifiri ma jużawx iktar minn 5% tal-budget li kollhom għad dispożizzjoni tagħhom. Dan japplika għal EU Lisa. Biex intemm id-preżentazzjoni qasira tiegħi nixtieq nikwota uħud miċ-ċifri tal-2015 meta mqabbel ma dawk ta' din is-sena 2014. Nemmen li r-riżultat huwa wieħed pożittiv. L-abbozz ta' budget tal-2015 għall-azil, immigrazzjoni u migrazzjoni bħala font, il-font il-ġdid fil-qasam tal-affarijiet interni li tinkludi wkoll it-lestija tal-fondi ta' integrazzjoni, ritorn u refugġati bżieda ta' 3% ta' impenji u 140% fa' propjozzjonijiet ta' pagamenti. L-abbozz ta' budget tal-2015 għal fond ta' sigurtà interna li tinkludi wkoll l-estija tal-fond ta' frontieri esterni tiżdied bi kważi 3% bħala impenji u biktar minn 22% fl-appropjazzjonijiet ta' pagamenti. Dawn huma żidiet kbar, sinifikanti u se jippermettulna nżommu mal-obbligi kontratwali tagħna. Din hija kritika li tqajmet mod korret mill-Parlament is-sena għaddiet u anki fl-2013, imma ma kienx hemm ta' proporzjonijiet ta' pagamenti biex inkunu nistgħu nkampaw mal kontijiet li kien hemm jew il-pagamenti li diġà kienu talbu għal dawk il-fondi, ġifieri żieda 140% f'qasam u 22% fil-qasam l-ieħor. Bl-istess mod, l-abbozz ta' budget tal-2015 għall programm ta' ġustizzja li tinkludi wkoll it-lestija tal-programmi ta' qabel fil-qasam ta' ġustizzja u l-prevenzjoni ta' drogi tiżdied kważi b'5% f'appropjazzjonijiet ta' pagamenti u kważi 24% f'appropjazzjonijiet ta' impenni. Minħarsu issa lejn l-aġenziji fl-imkien. It-talba totali ta' kontribut tal-Unjoni Ewropea sitt aġenziji deċentralizzati fil-qasam tal-affarijiet interni fl-2015 tiżdied biktar minn 10 fil-mija meta mqabbel ma l-2014. Din hija żieda sinifikanti li tofroq minn żewġ eżenziji ewlenin, l-Europol li tiżdied bi 13% fil-Mija u EU Lisa li hija responsabbli għal SIS u VIS, sistemi ta' teknoloġija informatika bżieda ta' 22% it-talba totali ta' kontribut tal-Unjoni Ewropea għat tlet aġenziji deċentralizzati fil-qasam tal-ġustizzja fl-2015 jirrappreżenta żieda żgħira ta' ftit iktar minn wieħed fil-mija meta mqabbel mal-budget tal-2014. Nittama li din l-istampa ġenerali tista' tiekom valutazzjoni aħjar tal-proposta tal-Kommissjoni u tiffaċilita diskussjoni fiħdan dan il-Kumitat. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi ħafna. Nadda l-mikrofonu issa l-rapporter, is-Sur Travowski. Vážený pane předsedo, vážení členové. Grazie ħafna, President, kollegi. Nishtiq nirringrazzja minn ġdid lill-kollegi, grazzi għal proposta minn ħata l-Kommissjoni, flejt il-proposta mill kommissjoni Ewropea, jiena bbażat l-xogħol tiegħi mill-itri li rċevejt f'Marzu din is-sena. li eh, rabtu il-Kumitat mal-Kommissjoni huma marbuta mal-proposta tal-Kommissjoni xogħli tagħna jekk aħna natalba talba għal żieda ta' proporzjoni tal-Aġenzija bħal Europol, EULISA u Frontex li huma aġenziji li għandhom wieġbu għall iżviluppi internazzjonali huwa tajjeb, imma rridu niffukaw ukoll fuq is-sigurtà interna għax huwa xogħol li rridu ħabtu wiċċhom miegħu. Għaldaqstant hawnhekk huwa importanti li nieħdu azzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea ippruvat iżżid il-budget għal dawn l-aġenziji u jiena nemmen li dan ħajkompli s saħħa s-sigurtà ċittadini fl-Ewropa. Nixtieq ngħid ukoll illi hemm oqsma li għanna nikkommentaw fuqhom. Nixtieq insemmi xi skadenzi. Nar is-27 ta' Awwissu għandna l-iskadenza l-emendi. Propju fuq l-opinjoni li għandkom fl-ewwel ta' u t-tieni ta' Settembru. Fejn mbagħad ikħajna laqama ma' Shadow Reporters u mbagħad nar it-tlieta ta' Settembru nivvutaw f'dan il-kumitat. Da kollox minn ħati grazzi. Grazzi ħafna. Naħseb is-27 ta' wissu hija l-iskadenza kif qed inti. Jekk miser żball, imma nistgħu niverifikaw eżatt. Grazzi ħafna. Grazzi. L-ewwel darba li għamil diskors fil-Kumitat Libe bħala membru ġdid. Nati il-mikrofonu l-membri ġodda oħrajn li jixtiequ jitkellmu. L-ewwel Mr. sur Jezek. Well, thank you, Mr. Ch yeah. Mr. Chairman. I, I want... Grazie, Sir President. Ina xtaqt titkellem bħala shadow jekk huwa il-waqt. Waħin tajjeb. Sur President, eżis kollegi, l-alde tista' tappoġġa din l-opinjoni u l-prioritajiet indirizzati nixtieq nirringrazzjaw ir-relatur għal rapporti bilanċjat. Bħalissa, iktar minn qatt qabel u importanti illi inkunu nimxu b'kawtela fil-budget. Irridu noqogħdu attenti li jkun hemm il-Franzer biżejjed sabiex ehm, il-funzjonijiet il-ġodda li għalin jajna sa' ikunu eh, moqdija sew. Ser insommu għat ser eh, noqdu attenti li l-Aġenzija qed timxi b'mod effiċenti aħna naqblu ma' testra relatur li hemm bżonn li l-ħadiema kunu msaħħa sabiex ikunu jistaw jwettqu ix-xogħol kif suppost. Irridu wkoll niżguraw li jkun hemm riżorsi eh, suffiċenti għal eh, sabiex naraw li jkun hemm dak kollu li meħtieġ għad task force tal-Mediterran. Aħna għanna tħassib dwar il-budget disponibli unix iżda nixqir jkunem iktar rizorsi allokati aħna ma rridux li jkunem zida fil-budget kollu kemmu iżda u għalhekk nissuġġerixxu illi naqsu il mill-budget eh, fuq smoħrajn bħal pereżempju fi żmien qabel eh, fil litra li batet lejl aħħar tal-aħħar mandat li be saqsijiet għal ġustifikazzjoni għal zida fil-budget tal-EU Lisa sistemi tal-IT gbar ma jfissirx illi bil-fors ikollem zida qawwija fil-budget, għalhekk nix nsaqsu lill-Kummissjoni sabiex insaqsuha għaliex kien hemm daqstant zida kbira. U rigward l e, li segu liġi rridu nkunu aħna l-eżempju. Rif il-Fapri il-Qorti tal ġistizja qalet li e, direttiva fil-fat dwar il-data ma kienieċ waħda valida. Għana nishtiqu illi regoli kolla jiġu eh, għalek reveduti. Nistaw naraw f'taħt isfodi ta' sigurta kif Nista' naraw skont dan il-ġudizzju kif il-fondi for per eżempju sigurta se jiġu affettwati. Il-Kummissjoni naraw ekkux eh, ser eh, tati finanzjarjament eh, għal programmi li jitkalmu dwar il-zamma tal-data. Issa, Issur Diaz de Mera. Grazie ħafna, Sur President. Jina għandi komment Un nista nidħol f'dettal dwar iż-żiediet eh, tal-budget għall-aġenziji, issa kun għamel dan żgur inkun kritiku għaliex issir inkun kritiku minħabba mhux qed nitkellmu dwar li nonfqu iktar, ma nix nitkellmu dwar nonfqu iktar, iżda għandna nitkellmu dwar li nonfqu aħjar u għandna nimplementaw il-budget b'mod tajjeb. Iżda minflok nixtieq nikkummenta fuq l-Europol u x'qed jiġri hemmhekk. il-żieda ta' naraw li ħajkun hemm żieda għal 92 miljun, jiġifieri żida ta' 12 fil-mija. Iż-żieda fil-budget għal Europol suppost tkopri żewġ oqsma l-ICT, is-sistemi operativi, sistemi tal-IT u anke il-ġlida kontra iċ-ċiberkriminalità. Iżda dak x'qed jiġri eh, meta tkellmu dwar il-ħaddiema għandna ftehim interistituzzjonali li ddeċiedi fuq il-budget għall-2014 sal-2020 u kien hemm għan li ġi deċiż hemmhekk illi naqsu b'5% l-ammont ta' ħaddiema fit-32 Aġenzija tal-Unjoni Ewropea f'tal perjodu ta' 5 snin li ġejjin. Taħdin il-politika l-Kommissjoni suġġeriet eh, tnaqqis ta' 10 eh, postijiet ta' xogħol fil-Europol u iktar minn erba fil-policy eh, tlieta. Iżda qed nitkellmu dwar inqas impjiegi u dan ifisser li l-Europol mhux neċessarjament tkun tista' tilħaq eh, il-miri tagħha. Għalhekk naraw li hawnhekk għandna kontradizzjoni. Kontradizzjoni kbira. L-Europol mhux qed issaqsi għal budget ikbar u ma kontenti bil-budget li għandhom li jixtiequ iżda iktar ħaddiema sabiex ikunu jistaw jagħmlu dak li qed mistoqsija jagħmlu ikollom iktar eh, posti ta' xogħol huma jixtiequ li jkollhom setax il agenti ieħor temporanju għal LG tlieta xi fisser dan ikun fisser 3 miljun euro mill-budget li jkopru dawn il-ħaddiema. Issa hemm proposta minn Thomas illi jien nappoġġa bisħieħ minn l-ebda riserva. Iżda ser irressa emenda illi għat ma kellix il-ħin sabiex li nintroduċija. U dini illi għanna nizguraw illi ikunem dawn il-pozizjoniet temporani u nixtieq naraf il kumitat illi hemm kontradizzjoni oħra qawwija illi qed tagħmel kommissjoni rietet li l-aġenziji jingħaqdu fl-imkien eh, f'Europol. Iżra li dik il-proposta issa ma dix tissemma, però kieku inaqdu il-kolla nifrankaw 17.2 miljon euro mill-2015. Iżda issa għal sena waħda finanzjarja qed insaqsu għal żieda ta' 12 miljun euro. Sur President, nixtieq il-Kummissjoni illi il-Parlament qed isegwi mill-qrib dak li qed jiġri u qed jħares mhux biss l-appropriazzjoni budġetarji iżda wkoll ġustifikazzjonijiet prezentati. Għalek, Thomas, ser napoġġaw il-rapport tijak u ser niprezentaw emendi skont dak li semmejt, grazzi ħafna. Grazzi ħafna Nisur Diaz. Issa Sidney Timmuller. Grazzi ħafna. Kollegi, Loħħaġa li xti eh, nirringrazza li Sur għal xogħol eċċellenti li għamel fil-periodi verament qasir. Qasir. Jien fil-fatt nixqiet kontent bir-riżultat illi naħseb illi ħarġet wara analiżi ta' tajba tal-proposta tal-Kummissjoni għal budget tal-2015. Issa għandi xi tħassib speċifiku l-ewwel net. Paragrafu tlieta li jitkellem dwar il-riżorsi mhux suffiċenti eh, tal-budget għal-EASO. Jiena naħseb li wara l-aħħar żviluppi għandna nużaw ehm, tfassil iktar b'saħħtu l-pakket fuq l-azzil li tiġi li ġi maqbu fl-2013 fil-fatt li tiġi ehm, implementat. Mhux aċċettabbli illi aħna naqsu il-budget tal-Aġenzija. Mbagħad iridu nżidu il-xogħol iżda jiena ser irressaq emenda fuq tal-budget fizmin li ġej. U nixtieq nsemmi ukoll il-grupp SD huwa mħasseb illi fil-budget tal komissjoni taħt titlu 18 hemm iktar rizorsi għal eh, strateġiji ta' ritorn effettiv milli hemm dedikati għal eh, l-integrazzjoni tagħhom. Irridu nkun hemm bilanċ bejn dawn it-tnejn. Issa rigward paragrafa 5 u 6 fil-prinċipju aħna naħsbu li l-Kumitat Libe mandux jilqa e, zidiet meta negozjati ma jkunux għadhom ġew konklużi il-regolament Europol għadu ġiex adottat għalek zidiet iktar zidiet fil-budget tal-Europol mumiex ġustifikati apparti minnek għanna bżon ikunu nimxu biktar kautela qabel nappoġġaw is-sistema ta' entry-exit, di l-ekim sejaħ eh, sistema ta' smart borders li huwa punt kontroversali ħafna. Jiena għalek naħseb illi għanna nqodu iktar attenti. Nixti nerġa' nsemmi l-appoġġ tiegħi għal darba rapport u ħerqan għallaqat ta' Shadows li xti eh, semmi u koll lapoċi għal-proġett pilota illi ġi prezentat pala l-unika mira sabiex noħol u sinerġiji aħjar bejn rizorsi fil-qafas tal-Unjoni Ewropea u l-istrateġija nazzjonali irridu ntejbu l-edukazzjoni tal-Roma tal fl-Europa billi nneħħu segregazzjoni u nżidu l-opportunitajiet għat-tfal Roma. Il-Roma iridu jkunu inklużi b'mod aħjar fil-programmi tal-Unjoni Ewropea. Jekk l-Unjoni Ewropea u l-gvernijiet tagħha huma ġenwini meta qed jgħidu li jridu joħol uktar xolijiet għal kulħadd mela eh, jekk dan huwa minnu mela verament iridu naħdmu fuq dan il-punt ukoll. Grazzi Peter, issa l-kelima li miss. Grazzi. Signor Verge, grazie sur President, sa' nitkellem fil-qosor. Ma kelli xċans nitħol f'ħafna dettala hawnhekk. Għandi pressjoni pjuttost ħażina dwar il-bilanċ ta' dan il-budget, is-sigurtà fuq naħa u l-kwistjoni tal-ġustizzja u drittijiet dritti tal-bniedem, drittijiet dritti ta' ċittadini fuq naħa l-oħra il-budget u għal-iktar ġenerus foqsma ta' li għandu xaqsma s-sigurta. Għalek naraw li għamlinnu għasta bilanċ bejn is-sigurta fuq banda waħda u dritti tal-bnidem fuq naħl oħra. Dan huwa l-każ għal Frontex u anke għal fondi oħrajn l-fond tal-integrazzjoni u għal-refugjati, per eżempju, u jiena minix sodisfatta bil-mod ta' kif dan il-fond eh, ġi kalibrat. Meta inqisu il-programm budgetarju l-ġdid. Imma wis affarijiet li tħallew eh, fir-responsabilità tal-Istati membri għal dawk minna li diġa ħadmu f'dan il-komitat nafu li bżon nevitaw ħda, me kiridu nevitaw iktar eh, drama fil-Mediterran. Jiena ħerqana ħafna laqa ta' shadows u nappoġġa fil fat il-rapport. Grazzi, ħafna ħerqan illi inti eh, Anzi, jett nħu għos li inti ħerqan għal dan il-laqa, din il-laqa ta' shadows. Forsi l-komissjoni tixtieq twieġeb. Grazie ħafna sur President, ser nitkellem fil-qosor niprofa. Hemm numru ta' punti interessanti li tqajmu f'dawn il-kontributi. Dan ukoll ħadna nota tagħhom. Issa rigward Frontex u EASO l-ewwel net. Żewġ punti. L-ammonti tal-budget abbozz tal-2015 huma l-ammonti illi saqsew l-aġenziji infusom aħna qbilna ma l-ammonti li saqsewna l-jom huma l-aġenziji. Iżda xorta naħseb li punt importanti u li l-budget mhux xi ħaġa li mnaqqax fil-ġebel huwa strument flessibbli kif tafu dan tafu ħintom għax tindirizzaw l-budgets eh, emendatorji ħin kollu. Iżda jekk ikun hemm xi tibdil fl-attivitajiet dejjem ikram il-possibilità li nagħmlu emendi fil-budget, speċjalment fiż-żona tal-Mediterran fejn kemm Frontex u EASO u mattivi ferm. Issa, it-tieni punt nixtieq qajjem u li d-Direttur Ġenerali tiegħi Surrut ser ikun hawnhekk jitkellem mal-kumitat wara nofsinhar jitkellem jitkellem dwar il-Mediterran, dwar task force tal-Mediterran u dan tkun din tkun opportunità għalikom sabiex tiddiskutu dawn il-punti miegħu. Issa, punt illi tqajjem u li ġi apprezzat u għal-ħsib illi mhux neċessarjament hemm bżonn inżidu il-budget iżda nistgħu norfqu aħjar mhux neċessarjament iktar aħna naqblu ma' dan u rridu li f'kull qasam tan fiq tagħna nagħmlu iktar bil-fondi disponibbli, provaw nagħmlu iktar binqas flus. Jiena ħadd nota tal-fatt li hemm il-kwistjonijiet tal-ħaddiema fl-aġenziji, il kwistjoni li għandha bżonn tiġi indirizzata qed nieħdu nota ta' dan iżda hemm impenn ċar biex innaqsu il- hemm impenn ċar li għandna bżonn innaqsu l-ħaddiema hekk kif qed jiġri fis-sezzjonijiet oħra, rridu innaqsu l-ħaddiema b'ħamsa fil-mija. Din hija xi ħaġa li rridu natwaw. Iżda, fih dan l-aġenziji marġini żgħar ta' flessibilità. L-aħħar punt li nixtieq nagħmel dwar EU Lisa u iż-żieda eh, pjuttost kbira li kienem fil-budget tagħha dan kien minħabba aġġornament minħabba upgrade li kienem fis-sistema tal viza tagħha li tidħol fis-sef l-2015 kol minni u involut fl-IT jaf li meta jkun hemm upgrade tas-sistemi l it upgrade kbar dawn dejjem ikunu iqum ħafna flus. Grazzi ħafna nixisem il-kollegi li ho propost li konna data tart ta' għall-emendi 27 ta' wissu f'nofsinhar. Dawn l-emendi rridu jisiru bl inglis fortunatament dan mhuwiex minħabba li nitkellem bl-Ingliż. Qed ngħid li dan huwa każ sfortunat, iżda rrid eh, nistaqsikom hekk hemm xi oġezzjonijiet għal dawn. Jekk intom membri ġodda xorta tistgħu toġġezzjonaw, tinkwetawx għal fatt li rridu trid tippreżentaw l-affarijiet bl-Ingliż. Nixtieq insemmi li fil-Kamra Nassur Dupre li huwa uh, li kien president qabel ta' dan il-grupp iżda kien ukoll uh, ex relatur tal uh, fuq diversi budgets kif tistgħu tisimgħu dan huwa suġġett importanti għalina na numru ta' aġenziji u huwa fl-interess tagħna nieħdu interess fl-xogħol ta' dawn l-aġenziji. Grazzi ħafna. tal U hija ħaġa tajba li nsegwu tal budget skur fil-fatt is-sur Dupre jaqbel. Meta s-sur Fernando Lopez għagħilar ma kienx eh, hawnhekk eh, fil-bidu issa qiegħed hawnhekk u fil-fatt nixtieq ningrazzjak tas-servizzi tiegħu li ta' dan il-komitat għanna zewċ ex-presidenti ta' dan il-grupp għonek fil-kamra nix ringrazzaħħom ta' xogħol li għamlu fil-passat għal dan il-grupp. Ma hekk eh, kulħadd femx dan il-punt għanna zewċ ex-presidenti tal-Kumitat Liber li qegħdin hawnhekk u għalhekk nixtieq nirringrazzjawhom. U ma sax ningrazzjahom meta jiena ħadd il-presidenza fidejja ta' dan il-kumitat. Jikaw xi membri Daniżi nixtieq ngħidilhom illi il-membri jistaw jitkelmu bid-danis iżda ma jistawx jisimaw id-danis. Jider li għanna membru wieħed mill-inqas danis u nixxie nfakkarkom dawn l affarijiet għandi bżonn ngħidhom għal membri l-ġodda. Eh, nixxie nisħa li intom il-koll il-koll jista' jkollhom interpretazzjoni għal-lingwi tagħkom. Tistgħu tagħmlu t talba l-lingwi tagħkom ġifieri. Signora Verget, ixti terġi titkellem? Fuq dwar l-impunt jek joġbok. Dwar kwistjoniet tal-emendi. Jekk fimt sew, għanna bżon il res u l-emendi dwar il-budget biss bl-Inglis sa 27 ta' wissu dan huwa iktar minn xar li għanna disponibli għalina. Naf li huwa l-perjodu tal vaganzi tas-sajf, iżda Aħna provajna anka meta kellna żmien osra fil-passat il-nevitaw din it-tip ta' sitwazzjoni fejn ma sawx naħdmu bil-lingwi eh, bil-lingwi tagħna. Issa, mela jew ikolna żewġ dati ta' skadenzi pereżempju għal-lingwi eh, kollha, u mbagħad waħda tal-aħħar minuta għal eh, li taċċettamenti bl-Ingliż biss. Naħseb li aħjar nagħmlu hekk meta nqisu li għandna daqshekk MEPs ġodda ma nasibx li għana nibdew blebda, ma nix nibdew nrawmu drawi tħazjena fil-bidu li jekk kif għanna MPs ġodda. Għanna nużaw il-lingwi, kunem l-opportunità nużaw il-lingwi nativi tagħna. Għanna l-flessibilità illi nazlu it-13 tax-xar eh, jekk jaqbel il-komitat. Din kienet alternativa eh, jekk hemm xi ġezzjonijiet ippreżentati. prezentati ċifir jek taqblu nistaw nejdu 13 ta' awissu bħala data ta' skadenza f'nofsinar. Ovvjament. Id-data ta' skadenza bjem tkun nofsinar, mhux l-aħar tal-ġurnata biex kunu tafu għal membri l-ġodda. Mela, id-data ta' skadenza se tkun it-13 ta' awissu l-votazzjoni se jsir it-13 ta' settembru. Forsi tinduna li qed ngħid il-ħin kollu dan għaliex qegħdin il-qudiem imxejna sew fil-ħin, dinja ħaġa tajba t-ixtiq tixtieq titkellem dwar dan il-punt? Jew punt ieħor. Ħalli spiċi dan il-punt mela. Flash round nofs ser jiġu il-Ministri Taljani iżda għadhom ma waslux. Anna għandek xi punti oħra xi t-għajem. Punt ġenerali, tajjeb. Grazzi ħafna, Claude, aħna bdejna din il-laqa billi fakkar għal kwistjoni ta' meta eh, twaqqa l-aeroplan. Iżda xe fakkar illi eh, għaddew tlet snin minn dud 69 eh, fil-fat 69 zazuħ mill-grupp tal-Social Demokratiċi fil-fat inqatlu futoja u seba inqatlu foslow fil- inqatlu fozlo. Fil-fatt jiena naħseb illi eh, tajab infakru dawn kwistjonijiet meta nqatlu nismaħba kwistjonijiet politiċi Nix infakarkom illi għaddew tliet snin minn dwaddi din l-atroċità. Ħanidu pawza qasira sakemm jaslu l-Ministri Taljani. Tmorrux fis il-bot, ħalli nkun nistgħu nkomplu il-laqa kemm jista' jkun malajr. are they on the way?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 colleagues, we're going to begin the meeting. Colleagues, just one uh, bit of... Ftit punti amministrativi qabel ma nibdow mal-kollegi tagħna mill-Presidenza Taljana dwar id-diskussjoni preċedenti tal-budget, aħna ser ikollna skadenza ta' 27 ta' wissu. Iddeċidejna li din, din se tkun id-data u ikolli inħabbar din dan il-punt biex nżomma regoli ħan nispjega l-affarijiet dan li ħan għamlu fil-fatt. U għabi pieċir kbir li nil-għawek fostna żewġ kollegi mill-presidenza taljana, l-ministru Alfano, l-ministru Orlando. Xtaqna kelli pieċiru kol nirrapprezenta il-parlament fil- GHC kienet um, kien konsill organizzat tajab li fokajna fuq il-prioritet tagħna dwar il-Task Force Mediterranja, dwar il-linji Gwidi strateġiċi dwar ħarsin ta' data, il-PPO, kienet lista tal-prioritariet li kena eh, fil-Kumitat u naħseb li għalina u għal-Kommissjoni aħna tajna direzzjoni l diskussjoni fuq eh, dossiers li kienu ta' importanza dwar resettlement anka dwar Sirja u kol kien hemm diskussjonijiet dwar l-eżitu tal-elezzjonijiet u tal-sitwazzjoni politika kif kollox jaffetwat, ġiviri kienet organizzata tajjeb, nirringrazzjakom ħafna dan, ser u koll nisimaw iktar dwar dan il-membri jistaw u koll eh, saqsu mistoqsijiet il-ministri Palma ġara f'dik il-laqa tal konsil L-ewwel net ser nati lill-Ministru Alfano il-kelma għal 10 minuti mbagħad il-Ministru tagħna Orlando għal 10 minuti mbagħad ikun hemm serje ta' mistoqsijiet mill-koordinaturi biex li ngħidilkom hija ħanatu l-ewwel serje ta' mistoqsijiet il-koordinaturi u jekk il-koordinaturi jżommu mal-ħin ikollna diversi ħafna ħin għal mistoqsijiet tal-membri. Ħanibdew issa mill-prezentazzjoni mill Angelino Alfano l-ewwel għal 10 minuti jekk żomm mal-ħin mbagħad ikollok iktar ħin biex tkun tista' twieġeb għal diversi mistoqsijiet. Grazzi ħafna Ministru. Thank you Chairman. Sono molto eh, grato eh, al Grazzi, nirringrazzja lill president Moraes Grazzi ħafna tal-li tajtna din l-possibilità li nkunu hawnhekk illum u nirringrazzjah ukoll tal-li ħasem fil-laqgħa tagħna informali f'Milan. Għalija huwa unur u privileġġ li qiegħed hawn fostkom illum terġa f'din is-sala dedikata lil statista kbir Taljan li emmen fl-Ewropa fil-valuri tal-libertà u unifikazzjoni Ewropea huwa statista li serjala 70 Sena li miet ftit ġimat oħra fawissu ta' din is-sena għal ċido de Gasperi serjala bajn sena minn minn mewtu. Jiena naf li qed nibdow din is-semestru Ewropew ehm, f'perjodu delikat ħafna fejn kien hemm it-tiġdid parlamentari Ewropew, anke l-Kummissjoni Ewropea u issa wasanna biex intemmu ukoll il- proċedura tal-Kommissjoni biex tibda taħdem bisħiħ. Nemmen li huwa importanti li nagħmel żewġ premessi. L-ewwel nett li staġun kbir ta' drittijiet Ewropej hija l-formula ta' vera biex insaħħu l-proċess ta' unifikazzjoni Ewropea u minn dan il-kumitat irridu norbtu fuqu biex ikun hemm ir-riżultat eh, pożittiv tal-futur Ewropew, is-suġġett tal-libertà, u s-sigurta u ġustizja huwa suġġett importanti u fondamentali l-Unjoni Ewropea. Illum għanna kumitat u d-dimna li ħajaħdem għad-destin komuni Ewropew. U jiena lest ma'kom biex nikkolabora bisħiħ anke mal-Parlament Ewropew in ġenerali għax fil-proċedura ta' kodeċiżjoni rwol tal-Parlament sar essenzjali mhux biss għal dak li huwa legalment joħroġ mill-kodeċiżjoni imma anke fuq it-tifsira politika tar-rwol tal-Parlament Ewropew f'dan il-fażi tant delikata tal-Unjoni Ewropea. Lan tal-Presidenza Taljana fis-settur tal-affarijiet interni għal daqstant ser ikun li jiġbed ħabel wieħed biex ikun hemm rabta mal-Parlament Ewropew billi garantixxi kontinuità ma' xogħol imbeda u jkompli x-xogħol istituzzjonali u mbagħad jilqa wkoll l-input fl-linji gwidi l-ġodda biex bekk nibdew xogħol ġdid li ħajġi żviluppat ċerti wkoll mill-presidenzi l-oħrajn dik tal-Latvja u mbagħad tal-Lussemburgu warajna. Illum għandna dimna kwistjoni importanti li hija l-kwistjoni tal-immigrazzjoni fejn l-Unjoni Ewropea kollha tit taffaċċa mhux biss bħala moment storiku imma anke biex issib soluzzjonijiet. Għanna proponu interventi ta' natura Ewropea U propju għal dan l-an, dedukajna dan il-sujġet sessjoni tal-Konsell Informali ta' Milan fit-8 tal-Ulju li għadda. Skont l-anijiet ta' Task Force tal-Mediterran nħossu li huma urġenti li jkun hemm interventi mill-aktar fis possibbli biex bekk ikun hemm riżultati ta' impatt immedjat. Kif ukoll attivitajiet fuq medda medja u twila ta' żmien biex bekk nkunu nistgħu nilħu l nieġel tal-immigrazzjoni illegali. Infakkarkom ukoll li Task Force tal-Mediterran twieldet fil konsil ta' Ottubru ta' sena li għaddiet wara il traġedja li seħħet fl-Lampedusa fejn mietu iktar minn 130 ruħ. Minn hemm huwa l-punt ta' Task Force tal-Mediterran. Il-Presidenza għandha f'moħħa li tirriserva sem importanti tal-anijiet tagħha propju għal traffikar tal-bnedmin. Fenomeni li huma ta' stmerrija u ma ta' degradazzjoni umana rridu politiki famur dawk li huma taħt l-età li ma jkunux ikkumpanjati li jitfittxu l-azil jew inkella jisfaw vitmi ta' traffikar. Rridu analiżi u żvilupp ta' proċeduri operattivi u ta' prassi tajba għall il-uħ u anke l-identifikazzjoni biex bekk dawk li jebu jonqsu jew għal kollox bħala fenomenu. Nemmen li l-Parlament Ewropew u anki l-Kummissjoni u l-Kunsill irridu jaħdmu flimkien biex instab soluzzjoni komuni għall sfidi ta' bħalissa u nanticipaw minn qabel dawk il-ġodda li għandhom x'jaqsmu mal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Għal dan elan, fuq il-frontieri nixtieq ngħid premessa oħra. Il-premessa hija din L-istorja ma tfakkarx Unjoni ta' Stati jew Konfederazzjoni ta' Stati li ikkanċellat il-frontieri interni kif aħna kenna s-saħħa li għamilna b'Schengen Umbat ma jkollix is-saħħa minnaħa l-oħra li is-saħħa ħu kontrolla l-frontieri esterni. Fil-mument li aħna kkanċellajna l-frontieri interni tal-Unjoni Ewropea, erfajna fuq spallejna dmir, dmir ma' ċittadini Ewropej li natu kontrolli bis-saħħa għal frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk irridu nintensifikaw l-isforzi tagħna fuq sensiela ta' miżuri li rridu jiġi indirizzati b'mod prioritarju u ħanajdu li huma l-miżuri konkreti biex nwettqu ix xogħol ta' Task Force tal-Mediterran. Lan ta' priorità ser ikun it-tisħiħ f'termini ta' riżorsi umani u finanzjarji ta' Frontex, propju biex bekk l-Aġenzija tkun tista' tagħmel xogħla tant importanti fil-Mediterran anke fil-dawl ta' osservament tal-operazzjoni Mare Nostrum f'Afas Ewropew. Inżid illi meta nitkellmu dwar frontieri, mhux qed nitkellmu dwar il-frontieri tal-Mediterran, konxi mill-fatt li il-kwistjonijiet miftuħa fil-frontiera tal-Vant jew l-frontiera tal-Vant tal-Ewropa fl-Unjoni Ewropea hija kwistjoni importanti għanna l-istrumenti ta' Eurosur biex natu tweġiba għal eh, xol tal-stati membri fil-ġestjoni tal-frontieri marittimi u fl-istess ħin rridu nipromovu żvilupp ta' qafas koerenti u virtuż ta' kanali ta' migrazzjoni legali u nifacilitaw bekk l-uħ tal-immigrazzjoni bona fede. Dan huwa importanti u nħoss li huwa element strateġiku li għandna nsaħħu hawnhekk dim dan il-kumitat Dan ħareġ anke fil-laqa informali li kena f'Milan. Irridu niżviluppaw kooperazzjoni iktar b'saħħitha bejn l-azzjoni politika interna tal-Unjoni Ewropea u dik barranija tal-Unjoni Ewropea. Tantu vera li aħna rridu kunsill tal-ġustizzja u l-affarijiet interni eh, mal-dawk tal-ministri, kemm tal-ġustizzja kif ukoll tal-ministri tal-affarijiet interni flimkien Anki fuq il-pakket ta' Smart Borders għanna revizjoni tal-kodiċi legali tal-vizas, anke l-vizas biex dak li kun ikun jista' jiċċaqla minn post tal liħor għanna direttiva tal-uħ u residenza ta' residenti minn pajjiżi terzi, dan kollha nistudjaw u qiegħed f'qafas ta' strateġija ġenerali. Punt pendenti ieħor miftuħ huwa dak ta' deċiżjonijiet nazzjonali fil-qasam ta' protezzjoni internazzjonali. Għan ieħor huwa t-lestija tas-sistema komuni Ewropea tal-Azil U dan huwa l-qafas tal-affarijiet kollha flimkien fis-soġġett li huma ta' strateġija globali. Pilastru ieħor kbir huwa s-soġġett ta' sigurtà. Memx għalfejn noqgħod nagħmel kwotazzjonijiet kolti u raffinati, imma qudiem għajnejn kulħadd qiegħda l-kwistjoni ta' sigurtà. Sigurtà tal-drittijiet tal-libertà għandhom jiġu garantiti għandhom garantixxu wkoll sigurtà li huwa dmir għal dawk li jmexxu l-Ewropa vizavi ċittadini Ewropej. Għandaqstek, stant aħna rridu namlu revizjoni ta' strategija interna tal-Unjoni Ewropea u l-Presidenza ħatkun impenjata għal proċess ta' revizjoni. Importanti nigorantixxu l-promozzjoni u l-protezzjoni ta' drittijiet fondamentali billi fl-istess ħin naffaċċaw il-problemi ta' sigurtà interna anki f'rabta mal-pajjiżi terzi. Għanna ħafna xogħol quddiemna għaliex ix-xogħol ta' reviżjoni ta' strateġija nixtiequ li tissarraf proposta ta' konklużjoni tal-Kunsill fuq l-istrateġija ta' sigurtà interna li nittamaw tittem sal-2014. Il-kooperazzjoni tal-Pulizija l europol huma strumenti ewlenin biex niksbu progress f'dan il-qasam. Mill-punt di vista tal-prioritajiet, riski ta' infiltrazzjoni fl-ekonomija legali ħajkun suġġett importanti għal presidenza anke brabta mal ġdida kontra l kriminalità organizzata li jixtiequ jidħlu fit-tenders pubbliċi li jixtiequ jinfiltraw ruhom f'dan il-qasam. Ħansaħħu wkoll il-ġlida kontra l-korruzzjoni u ser ikun ċentrali wkoll li niġġieldu it-terrorizmu. Qed nitkellmu dwar strateġija ġenerali biex niġġieldu terrorizmu tal-Unjon fl-Unjoni Ewropea li hija mħasba u qiegħda b'sebajnejn fuq il-Lone Dwarfs u il-Foreign Fighters. L-esperjenza taljana kompli s-saħħa l-esperjenza tagħna u aħna kellna modell leġislattiv tajjeb imsejjes fuq reati ġodda li nsaħħu l-ġlida kontra r-reat ta' mibeda, diskriminazzjoni u mod speċifiku kontra l-vjolenza e-, bażi ta' sess. Fuq il-cyber security ħajkonna ħafna xogħol, ħanqattaw ħafna ħin naħdmu fuq dan u nikkonkludi President dan il-punt u fl-aħħar mill-Kunsill informali ta' Milan ridna ndaħlu fl-aġenda tagħna s-settur tal-protezzjoni ċivili. Għaliex iddedikajna fokus speċjali fuq il-prevenzjoni tad-diżastri naturali. Fl-organizzazzjoni tal-gvernijiet individwali din hija kompetenza tal-gvern f'Ministeru tal-intern, oħrajn f'dekasteri oħrajn, oħrajn ja għandhom rajhom f'idejhom, imma aħna rridna nisqu propju fuq dan il-punt. Les nilqa' l-mistoqsijiet, les nerġa' lura f'dan il-kumitat kwalinkwa moment meta jkun dan meħtieġ, għandna qudiemna ħafna xogħol meħtieġ, ħafna responsabilta, imma ċerti li grazzi għal dialettika pozittiva u kostruttiva mal-Parlament Ewropew nkunu nistgħu naqdu dmirna mod u nagħtu kontribut tajjeb għal ħolqien ta' Ewropa iktar sigura u iktar ħilsa. Grazzi. Thank you very much Angelina, and for thank you for sticking to Grazzi ħafna anki tal-li zammejt mal-ħin għandek ħafna xitejt iżda irnexxielek taqqat kollox sem ngħaddi issa għal-Ministru Orlando li tkellem dwar l-elementi ta' ġustizja fil-Konsil GHA. Grazzi President Moraes, grazie tal-kontribut fil-laqa li kena f'Melan u għall-istadina li tajtna. Nsellem il-membri onorevoli kollha ta' dan il-komitat. F'din it-tislima nixtieq l-ewwel qabel kollox nixtieq ilkom il-ħidma tajba kumitat li għadu kemm issawar dan l-aħħar u f'ambitu ta' leġislatura importanti għall-Ewropa għandkom il-ħsieb li terġu taħsbu minn ġdid fuq il-politiki ta' interess għall-Unjoni Ewropea u li huma ta' interess partikolari għal-ċittadini tagħna. Il-Presidenza Taljana wkoll għadha kemm bdiet ix-xogħol tagħha u għalhekk nixtieq inserħilkom raskom kif għamel l-Onorevoli Alfano u ngħidilkom li nkun impenjat personalment biex ikollna kollaborazzjoni sfiqa bejn il-Kunsill u l-Parlament anke f'dak li għandu x'jaqsa mal-kompetenza tiegħi mod partikolari. Matul is-semestru kollu li għandna qudiemna kemm fuq livell formali kif ukoll fuq il-livell informali. Lest nitkellem fuq kwalinkwa livell biex inkomplu nsaħħu din il-kooperazzjoni. Lan li nsaħħu l-Ispazju Ewropew ta' ġustizzja f'rispett sieħ ta' drittijiet fundamentali u billi nqisu wkoll id-diversitajiet li hemm fis-sistemi legali tal-istati membri differenti hija ta' priorità għalina. Aħna nixtiequ naħdmu f'dan ir-rigward fl-ambiti kollha minn kooperazzjoni ċivili għal dik penali, għall iżvilupp ta' ġustizzja elettronika, anke l-qasam importanti ta' taħriġ legali li fuq kien hemm anke taħdita fil-laqa informali ta' dan l-aħħar f'Milan huwa essenzjali taħriġ biex bekk ikun hemm il fiduċa reċiproka mill-ġdid bejn is-sistemi legali differenti u dawk li jippratikaw il-liġi fil-qasam legali. Biex bekk il-politiki tagħna jkollhom suċċess. Il-President sa Taljana wara l-adozzjoni tal-linji gwidi strateġiċi fil-Kunsill Ewropew għal qasam tal-libertà, sigurtà u ġustizzja ħtafna din l-opportunità tal-laqat informali ta' Melan u nirringrazzja mill ġdid il-President Maraes biex nħedġu l-Konsil jevalwa fil-pront l-twettiq ta' dawn il-linji gwidi kien fuq livell operattiv kif ukoll leġislattiv. Qed nistennew li nevalwaw ukoll l inizjattivi tal-Kummissjoni propju f'dan l-ambitu. F'dan ir-rigward ħedimna biex niflu tlet suġġetti marbuta flimkien li huma l-garanziji ta' proċedura, bil-ħtieġa li hemm fit-Trattat tal Lisbona biex insaħħu id-drittijiet ta' dawk li ġu akkużati u tal-vitmi billi namlu bilanċ ta' l-approċ ta' tamper billi insaħħu l-effettività tal-istħarriċ u tal-proċeduri legali. Aħna rridu nirrispettaw u koll il-rispett reċiproku tal-sistemi legali li l-presidenza tixtieq tespandi u koll fil-rigward il- Eh, sekwestru anki fir-rigward l-ekonomija legali, fir-rigward l-infiltrazzjoni ta' organizzazzjoni illegali, u aħna rridu li l-imħalfin u l-prattikanti fil-qasam legali kollom strumenti legali dejjem aktar sofistikati u komplikati imma li kun jistgħu jifmu. Rajt li kif ħafna stati membri jirrikonoxxu ir-rabta li hemm bejn dawn it-tlet ambiti. Il-proċess tar rikonoxximent reċiproku l-ħarsin ta' drittijiet bbażati wkoll fuq xogħol li diġà fil-Kunsill għandhom itejbu il settur tat-taħriġ legali biex bekk ikun hemm promozzjoni ta' rispett reċiproku ta' dawk li prattikanti tal-qasam legali. Ġifieri importanti li jkun hemm ir-regoli imma anki importanti li dak li jkun mitħla ta' dawn ir-regoli bħala prattikant tal-liġi. Fl-istati membri differenti hemm rabta Hemm interazzjoni bejnietom imma dan irid ikun anke fuq livell ġurisdizzjonali biex bekk il-liġijiet ikun jistgħu jiġu implementati mill-aktar fis possibbli u implementati u mwet qambad. Mal-Kummissarju Retters li issa għandu l-portafoll ġdid ħanaħdmu miegħu biex insaħħu l-kollaborazzjoni tagħna anke fl-inizjattivi li għandna fil-futur li jista' jieħu u issa norikom li huma l-anijiet ewlenin tal-programm ta' Presidenza Taljana fl-oqsma ta' interess ta' dan il-Kumitat. Qabel ma ngħaddu biex nitkellmu fid-dettall għabbażi ta' domandi tagħkom nixtieq ngħidilkom li aħna nixtiequ implementaw l-istrumenti aktar effettivi fil-qasam legali kif edna fil-Kunsill Ewropew irridu rabta aktar sfiqa bejn il-politika ta' ġustizzja u l-affarijiet interni u anke s-suġġett tal-kabbir ekonomiku wa marbut miegħu biex bekk nevitaw ir-riski memuża ma' dawn li jkun hemm infiltrazzjoni tal-kriminalità organizzata fil-ekonomija legali. Fis-settur ta' ġustizzja u l-affarijiet interni rridu insaħħu l-kollaborazzjoni fuq l-anijiet komuni bħal pereżempju ġlida tal-kriminalità gravi, traffikar tal-bnedmin u terrorizmu u favur il-promozzjoni ta' drittijiet fundamentali li tinkludu wkoll id-data personali, il-protezzjoni tagħhom, eccetera. Nafu li dan huwa xogħol ta' kollaborazzjoni sfiqa ħafna kif tenna il-Ministru Alfano qabli. Aħna rridna niddefinixxu qafas ġdid legali tal-protezzjoni tad-data personali u l-Presidenza Taljana taħdem biex ikun hemm koerenza ta' dan ir-reġim ġenerali fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni. Għad nimpenjaw ruħna li namlu progressu kol fuq regoli l-iskambju u l-zamma ta' data personali kemm fil-qafas ġenerali kif ukoll fl-ambitu ta' direttiva għal proċeduri legali u oħrajn ta' natura ġurisdizzjonali. Aħna rridu koerenza u koordinazzjoni bejn dawn l-istrumenti blan illi kunem l-iktar livell oli ta' protezzjoni u li kunem teħita deċiżjoni effiċjenti. Biqbil mal-Kommissjoni ħanatu evidenza għal qafsa legali biex ikun hemm skambju mal-pajjiżi terzi għall anijiet ta' infurzar tal-liġi u anke biex jinvitaw li kun hemm kriminalità gravi li seħ. Dan f'qafas ta' ħarsin b'saħħtu tal-interessi ta' ċittadini anke fil-sistemi legali l-oħrajn. Nafu li fil-Parlament Ewropew jemes importanza partikolari għal dan id-dokument. U l-approvazzjoni ta' regolament fl-ewwel qari ifisser li huwa urġenti li anke l-Kunsell jiddefinixxi l-ftehim politiku tiegħu fuq din il-proposta. Tkellimna wkoll mar-rapporter l-Onorevoli Albrecht, Viċi President ta' dan il-Kumitat, u qbilna fuq il-punti li jridu jiġu nkrati fir-rigward ir-reservatezza li nfakkar li huwa dritt fundamentali u anke li jkun hemm iktar sigurtà legali fil-ħarsin tad-dejta li tiġi trattata, flimkien mal-interess tal-libertà ta' informazzjoni u l-kumpaniji diġitali. Nafu li l-Leġislatura Ewropew rid tiqis l-indikazzjonijiet li tagħti l-Qorti ta' Ġustizzja fuq dan il-qasam komplikat li fis-sentenza tal-qorti stess nafu li hija xi ħaġa li ma nistgħux naħarbu minnha hija referenza neċessarja fl-azzjonijiet li ħanamlu flimkien. Fis-settur tal-liġi kriminali nafu li hemm priorità kbira ħafna għal EPPO, l-PPO, il-Prosekutur Pubbliku Ewropew biex bekk ikun hemm spazju tassew reali Ewropew fil-qasam legali. Dan id-dokument ħanaħdmu fuq u biex bekk ikun hemm strument effettiv biex nagħmlu starriċ u waslu qdim il-liġi dawk li wet u reati li ikasbru il-budget Ewropew. Biex namlu sħarriġ ta' din l-istruttura, din l-istruttura li tikolla fuq xi torbot kompetenzi mal-imħalfin fuq livell nazzjonali u referenza ċara f'qafas fejn jistgħu jaħdmu. Li kompli s-saħħaħ minn dan il-punt di vista il-ħarsin ta' drittijiet ta' dawk li jkunu s-suspettati li għamlu reati. F'Milan, fuq dan is-suġġett, ridna nagħmlu riflessjoni fuq il-sistemi ta' kontroll ġurisdizzjonali u anke ta' stħarriġ li hemm f'dan il-qasam. Minn dan il- minn din it-taħdita għandna punti importanti li permettuna nagħmlu passi l qoddim u li naqsu id-distanza li hemm fil-pożizzjonijiet tal-istati membri differenti. Għandan il-għan nixtieq nisħaq fuq il-koerenza li hemm bżonn fuq l-inizjattivi li hemm bħalissa u li se jitfaslu. Aħna bħala presidenza rridu mal-Parlament Ewropew li nibdow negozjati fi żmien qasir il-ħarsin tal-PIFs, il-budget tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea biex bekk l-EPPO ikun jista' jaħdem tajjeb. Aħna rridu naħdmu fuq dawn it-tlet dokumenti fl-imkien, il-protezzjoni tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea, l-PIF, il-riferma tal-spazju ġurisdizzjonali komuni u anki l-implementazzjoni tal-abbozz tal-LEPPO, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Aħna rridu Prosekutur Pubbliku Ewropew li tagħmel tarriċ għal frodi fuq livell komunitarja biex bekk nżommu mal-istennijiet ġenwini ta' ċittadini tagħna Irridu niżguraw li dan ikollu valur miżjud ta' veru għall-interess ġenerali tal-Unjoni Ewropea biex ir-riżorsi Ewropej jintużaw tajjeb u ma nqoddux nirdupjaw strutturi li diġà jeżistu fuq il-qasam tal-drittijiet ta' dawk li jkunu suspettati li għamlu reati jew dawk li qed jiġu mfittxija mill-liġi, rridu dialogu mal-Parlament Ewropew għal proposta ta' regolament għal garanzija ta' drittijiet anke għal dawk li huma taħt l-età. Dejna analizzaw dan id-dokument anke fih dan il-Kunsill li dejjem inti innoċenti sakemm tinstab ħati u anki għal rikonċiljazzjoni ta' dawn. Rridu nibdew il-kollaborazzjoni anki fuq dan il-punt magħkom. Fil-ġlida kontra l-kriminalità pal pereżempju traffikar tal-bnedmin jew traffikar ta' l-kriminalità organizzata transnazzjonali rridu xogħol bejn il-Presidenza il-Parlament, il-Soċjetà ċivili li tant taħdem fuq dan il-qasam. Nafu li daqs politiku ta' din l-sfida hija kbira, il-kriminali u dawk l-organizzazzjonijiet kriminali ma jistawx ikollhom strumenti li tiġi mill-attività illegali tagħhom. Il-fondi kunu kif ikunu ġabuhom irridu naqtawhomlhom. Għalhekk ħaniftħu dibattitu kif il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku jista' jsaħħaħ il-prinċipju ta' sekwestru kollha f'qasam legali kemm fil-rigward il-proċedura interna legali kif ukoll esterna ħanaħdmu anke fuq il-livell kollaterali li ħajkun hemm f'Sirakuza fit-22 u 23 ta' Settembru laqa fejn narbtu fuq il-kontribuzzivi ta' dan il-Kumitat. It-twaqif ta' Leppo, prosekutur pubbliku Ewropew hija parti minn strateġija li hija magħmula minn strumenti dejjem aktar sofistikati ta' taħriġ tal-imħalfin anke fil-qasam legali biex bekk ikun hemm taħriġ ta' mħalfin prosekuturi pubbliki u pratikanti tal-liġi. Għaldaqstant rridu nsaħħu il-network eh, Ewropea tal-imħalfin u tal-qasam legali u nsaħħuha. Fl-aħħar rridu il-taħdidiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u ma' pajjiżi terzi fl-ambitu tal-JHA. Qed naħdmu wkoll mal-Presidenza tal-Gvern u kif ukoll tal-Ministri barranin u anke mal-ministri oħrajn, per eżempju tar-Russja, biex naħdmu fuq dan il-qasam. Biex nikonkludu nixtieq ngħid il-Presidenza taf x'sfidi għandna qudiemna biex bekk inwettqu spazju ġudizzjarju Ewropew ta' veru, spazju ta' libertà u sigurtà biex bekk drittijiet ta' ċittadinanza jkun jistgħu jiġu rispettati biex bekk nelbu l-kriminalità organizzata, niġġieldu l-korruzzjoni u l-frodi interessati li jkun hemm kollaborazzjoni sfiqa u reali mal-Parlament Ewropew biex inwettqu dawn l-anijiet fl-interess tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Sinjal żgħir u l-ewwel wieħed jista' jiġi determinat mill-ftehim fuq semplifikazzjoni tal-qafas legali għal semplifikazzjoni naqbil qbil fl-aħħar kunsill fir rigward iċ ċertifikazzjoni tal-istat ċivili u bekk inkun qed nagħtu sinjal li fil-waqt li tinsaħħu l-istituzzjonijiet Ewropej qed niffaċilitaw il-ħajja taċ ċittadini tagħna u bekk innaqsu l-birokrazija. Suġġett li kellu x'jaqsam ħafna mal-Kostruzzjoni Ewropea. Bekk ikonna istituzzjonijiet kredibbli u b'saħħithom imma anke rabta iktar differenti maċ ċittadini tagħna bażata iktar issa fuq rikonoxximent reċiproku kif ukoll li nirfaw responsabiltajiet fuq spallejna biex bekk ikonna xogħol siwi anke f'dawk li jippratikaw il-liġi li għandhom xogħol ibes fuq spallejhom. Minn dan il-punt di vista jiena nħoss li l-kontribut tagħkom mill-kumitat ser ikun importanti ħafna u nirringrazzjakom bil-qoddim anke għal mistoqsijiet li ser twaslu fid-diskussjoni ta' dal Grazzi. Thank you very much, <clears throat> Andrea. I wanted to say... Grazzi, xtaqnajt l-membri illi mux anka fil-ġeċe u fil-laqat formali intom fakkartu l-membri tal-Kunsil l-Parlament kellu rwol politiku leġislattiv importanti fostom fil-ħarsin tad-data tajtu l-istess messaċ għawek kif intom tajtu fil-Kunsil ġviri nasab li l-membri għandhom ikunu konxi dwar dan aħna nieħdu pjaċir anka dwar it-task force l-Italja diġa qiegħda minn ta' qudiem U importanti li dak il-messaġġ jitwassal illum għandna diversi membri li għandhom ċertu esperjenza jres u mistoqsijiet lista twila u ħanibda nati il-lista tal-kellima nixtieq ngħid il-mebli ġodda illi kif jekk u jitkellmu huwa illi jollu l-bandira jew idejhom u jagħtu indikazzjoni lis-segretarjat li li jew li jixtiequ jitkellmu u mbagħad intom titqedu fuq il-lista ser nibdow mal-koordinaturi hija lista twila kif tafu. Nixtieq illi kulħadd jitkellem fil-qosor u tindikaw li ma ministru tixtiequ s-saqsu biex imbagħad ikunu jistgħu jqasmu il-mistoqsijiet tagħhom. Nixtieq nibda bis-Sinjura Holmajer u mbagħad Monika. Grazzi. Ser limita l-interventi għaj per mistoqsijiet. Ira li dan se namlu iktar tard. Mistoqsija l-Sur Alfano. L-Italja hija bħal stati fil-Mediterran oħrajn li edha tesperjenza il-fenomenu tal-immigrazzjoni tal anka fil-frontieri l-oħrajn tal-Europa mhux biss fil-Mediterran, taħseb li l-Presidenza Taljana tista tagħmel kontribut biex taċċerta illi din dan il din is-sitwazzjoni ma tiġix indirizzata b'mod ad hoc fejn indirizzaw biss emerġenzi li jinqalaw iżda li nieħdu affiċċinament iktar strateġiku li ninvolvu kooperazzjoni, miżuri interni, kooperazzjoni interna, għajnuna umanitarja. Nikkoordinaw dan kollu u jekk iva salima punt taħseb li l-presidenza taljana tista' toħloq tali qafas mal-Parlament u mal-Kummissjoni. It-tieni Tkellimtu dwar kooperazzjoni vis-a-vis il frontex u illi l-Frontex tissaħħaħ li ma miżuri taħsbu u ma meħtieġa hekk fir-rigward tal-Frontex biex naċċertaw li l-Istati membri ikunu jistgħu jingħataw għajnuna addizzjonali meta din tkun meħtieġa. Apparti dan, Tkellimt ukoll dwar terrorizmu, x'tip ta' inizjattivi għanda il-presidenza taljana qed nimmaġina s-sitwazzjoni mal-ISIS u dawk il-foreign fighters illi qegħdin jiġu lura hija problema ġdida, nixtieq nkun naf x'tip ta' azzjonijiet huma pjanati f'dal każ. Għal-Ministru Orlando dwar l lepo u il tqassin ċar ta' responsabiltajiet il-mistoqsijiet jgħi. Jiena nifhem illi il-ġudikatura Ewropea qed tkun pjuttost rudimentali fl-avviċinament tagħha. U isu manda ebda kompetenza fir-rigward ta' atti kriminali transkonfinali ta' natura serja u l-Eurojust qalet illi mhux se jkun hemm iktar finanzi għad disponibilità ta' dan. Ġiviri, kif tistaw intom tindirizzaw dawn il-problemi, problemi ta' rizorsi, partikolarment illi il-fatt il neutralita finanzjarja huwa kunċett diffiċli biex nikkonkluti hemm deċiżjoni riċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja fir-rigward tal zamma tal-data retention, żamma tal-informazzjoni, sal-ema punt il-Presidenza Taljana qed tippjana inizjattivi ġodda hekk biex ikun hemm ċertu konsistenza f'dan ir-rigward bejn stat membru ieħor. Grazzi. Grazzi Monika. Il jirrit nkun forsi daqsxejn iktar eh, kaw tarix hemm diversi kellima jew nkunu daqsxejn konċiżi kemm jista' jkun biex il-Ministru ikun jista' iwieġeb illi għax hemm lista twila ħafna kollegi fil-qosor ħanibdew issa nkomplu bil-koordinaturi u mbagħad u l-membri kollha jekk joġobkom fil-qosor kemm jista' jkun Eh, forsi tistaw titkellmu għal żewġ u tlet punti. Grazzi. Nixtieq nibda mistoqsija lill-Ministru Alfano. Għawek nitkellem dwar politika ta' migrazzjoni u jistaqsi kif nixtieq irridu naċċertaw li persuni li jixtiequ jitilqu minn pajjiżhom pereżempju nies li oġinaw mis-Sirja illi nixtiequ li dawn ikunu jistgħu irresqu applikazzjoni ta' refug bħala refuġati fl-Ewropa meta minn band oħra qed nitkellmu iktar u iktar dwar żieda tisħiħ fis-sigurtà fil-frontieri. Qed nitkellmu dwar tisħiħ tal-Frontex dejjem fid-daw ta' dan, kif ħanna ċertaw illi dawk in-nies li huma verament refuġati ikunu jistaw ikunu f'pożizzjoni illi ikunu jistaw jidħlu fl-Ewropa jresqu applikazzjoni ta' refuġat? ħafna drabi dawn in-nies ikollhom jagħmlu użu mit-traffikanti tal-bnedmin li jikkomplikaw l-affarijiet, ħafna drabi laqsi ikollhom għażla, mistoqsi oħra. Dwar il- ix-xogħol il-pressjoni li hemm fil-frontieri fosthom il-frontieri Mediterrani qed titkellmu dwar l immigrazzjoni illegali għaliex mhux in-nies kollha huma refuġati ħafna nies huma refuġati immigranti illegali li ma possibiltajiet nixtiequ niftu biex l-immigrazzjoni illegali tkun possibbli fil-fatt. Għandu jkun hemm xi kwoti li ma' sistemi għandan ġibu fis-seħ Sissa fuq livell Ewropew għanna miżuri żar fostom il-direttiva tal-ħaddiema li jaħdmu skont l-istaġun għandu jkun hemm ħafna iktar minn dawn. Żewġ mistoqsija tal-Ministru Orlando l-ewwel nett. Mistoqsija dwar il-prosekutur Ewropew. Kien hemm dibattitu hawnhekk f'dan il-Parlament jekk Il-prosekutur Ewropew għandu jkun responsabbli ġeneralment għal diversi attivitajiet kriminali jew jekk għandux jiffoka fuq attività ta' frodi li isseħ kontra l-interess tal-Unjoni. Jiena naqbel ma' din l-eliminazzjoni għaliex ma nistgħux nimmaġinaw li ma' qafas legali il-prosekutur għandu jaħdem fih partikolarment meta jkun hemm diversi stati membri involuti li ma qafas legali għandu japplika, li ma orti għanda tisma' dawn il-kawzi, li ma sanzjonijiet għandhom jiġu applikati kif dan kollu jista jiġi indirizzat lebda mistoqsija minn dawn ma ġiġ. Ma natat risposta rridu napplikaw l-attività tal-prosekutur fuq ambitu ta' attività wieħed. U dan iwassalni għal punt dwar il-ħarsin tad-data, data protection. Dwar l-IPPO għawek u dar direttiva il-kooperazzjoni bejn il-pulizija u s-sistemi ġudizzjarja għawek tradizzjonijiet pajjiżi differenti dwar sigurtà tad-data li tinġabar l-evidenza huma dawn il-proċeduri huma differenti minn pajjiż għal ieħor rridu naċċertaw il-drittijiet ta' l-akkużat ta' xieda dawn kollha jkunu irrispettati. U fl-aħħar dwar il-proċeduri dan imur l-lin tal kwistjoni tal-prosekutur Ewropew Nixtieq nkun naf jekk il-Presidenza Taljana tista' taċċerta illi il riżorsi jintużaw mhux biss għat-tisħiħ tas-sigurtà fil-frontiera iżda namlu użu minn biex ikun hemm iktar drittijiet proċedurali. U fl-aħħar taħsbu li tistaw toħorġu data biex tinħareġ jinħareġ dan il-pakket tal-ħarsin tad-data f'ambitu Ewropew. Il-kelem li jmiss nispera li jkun konċis ukoll. Jien ukoll ser inressa kontribuzzjoni mir-Renju Unit iktar milli kontribuzzjoni konċiża ir-Renju Unit se nitkellem ukoll ftit dwar sigurtà il li inħoss li diversi ċittadini fl-Unjoni Ewropea huma konċernati l-iktar bis-sigurtà li jkunu jistgħu igawdu jew le minn din id-dinja daqsxej perikolanti. L-ewwel net, mistoqsija preċedenti, is-sitwazzjoni instabbli hija preżenti f'diversi postijiet fl-inħawi tal-Ewropa, fostom il-Vant Nofsani, fostom gruppi bħal ISIS li qed jissaħħu hija xi ħaġa li tħassibna u bekk nixtieq inkun naf x'inhi l-opinjoni tal-Presidenza ta' tisħiħ fl-ambitu ta' skambju ta' informazzjoni bej awtoritajiet ta' pulizija feħdan u l-lin mill-Unjoni kemm se tingħata priorità u il-mistoqsija tal-dawn il-Foreign Fighters Ewropej jekk hemmx ideat interessanti f'din il-presidenza dwar il-mandat tar-rest Ewropew. Ir-riforma ta' dan hija priorità tħossu li għandu jkun hemm test ta' proporzjonalità f'żewġ partijiet tal-proċess ta' dan il-mandat u iktar salvagwardji biex dan ikun jista iwassal għal iktar fiduċa pubblika id-dritt li jintesew l-affarijiet, right to be forgotten, tistaw tikkommentaw dwar is-sentenza tal-ICJ? Hemm diversi eżempji fosthom ex politikanti illi jixtiequ li jkun hemm ċertu affarijiet fuq l-internet jitneħħu, ċertu krimin kriminali biex li qed jitolbu illi xi artikli dwar jitneħħu servizzi, kommenti illi forsi għaw min jiddispjaċieħ li jkun għamel fuq is-social media jew xi kummenti li huma rilevanti inadegwati naħseb li s-sentenza hija mhix aċċettabbli, nispera li l-Presidenza tagħmel l-almu tagħha biex taċċerta illi dan. Din ma tkunx sentenza illi ma tkunx sentenza illi fil-fatt ma jkollix l-effettività tagħhom fl-aħħar. Wieħed jistaqsi xinu opinjoni tal-Kommissjoni dwar pjan tal-dawn il-minuri li ma konux akkompanjati li ġiet appoġġata mill-maġġoranza għandi interess f'dan jien għandi ċertu tħassib dwar iż-żieda żieda ta' żgħażagħ tfal tfal żgħar ħafna illi qegħdin jintużaw qegħdin jiġu appużati jew taħt ir-responsabilità ta' nies li ma jridux jieħdu responsabilità tagħhom din hija ta' stmerrija xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea għandha tindirizza ċertu ċertu ħeffa wkoll. Grazzi. Grazzi issa il-koordinatur għal grupp Aldi is-Sinjura Winstrom. Grazzi, President. Nixtieq ringrazzja l-żewġ ministri. Anka nixtieq nifoka fuq il- l-immigrazzjoni li inti skellem dwar sur Ministru Alfano. fis hemm li traġedja tal-Lampedusa meta 366 persuna tilfu ħajjithom iżda hemm traġedji li qegħdin isiru kważi kuljum, kull ġimgħa u ċ-ċittadini Taljani qegħdin jipprovdu sokkors għal dawn in-nies nixtieq nirringrazzjahom ta' dak li qed jagħmlu intom sur Ministru tkellimtu dwar kwistjonijiet ta' Frontex ta' kontroll fil-frontieri iżda kien hemm xi ħaġa fl-intervent tiegħek li ma kienx preżenti. Il-fatt illi kull refuġat illum huwa irregolari il għaliex memx rotot legali biex wieħed jidħol fl-Unjoni. Nixtieq insaqsik xħat għamlu jekk xaħġa jekk matul, jekk ħat għamlu xaħġa dwar dan fil-presidenza ta'kom biex tistabilixxu rotot legali għal dawn in-nies li qegħdin jaħarbu li huma refuġati li huma intitolati għal protezzjoni internazzjonali fl-Ewropa fl-Istati Membri tagħna biqbil mal-Konvenzjoni ta' Ġinevra. X'ħat għamlu jew jekk minnkom se tagħmlu xejn għall-inqas għajdunna grazzi. Um, next is our coordinator for the Grazzi, issa il-kollega tagħna għall grupp GUE, eh, il-koordinatur għall grupp GUE, Cornelia Unst, Kunst. Jien għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel wahda indirizzata żewġ ministri. Il-programm ta' Stokkolma għal eh, ġustizzja affarijiet interni għadda ehm, għal ħames snin u kien hemm diversi inizjattivi li saru issa l-mistoqsija hija din. Intom favur evalwazzjoni eh, ta' dan program jew inkella tridu li nkomplu nżidu eh, il-miżuri ma dak li diġa hemm u nevalwawhom kull sitt xhur. Taħseb irid ikun hemm taħsbu għandu jkun hemm proċedura eh, ta' evoluzzjoni jew inkella sempliċement għandna nkomplu il proċess li diġa hemm. Issa dwar protezzjoni tad-data. Jiena kemm xejn irritata għaliex supposta tikunu effiċenti, semmejtu diversi drabi dan, iżda il-pakketti tal-protezzjoni tad-data illi indirizzajna ma tgħidux wis ejja nibdew bid-direttiva Ejn nibdew bid-direttiva marbuta mal- uh, Europol. Xin il-pozizjoni tal-Kunsill dwar dan, dwar protezzjoni tad data qed ikun hemm xogħol minnaħa tal-Kunsill issa dwar il eh, regolazzjoni tal-protezzjoni tad data. Meta nitkellmu dwar il-trasferment tad data di m'għandix x'taqsam biss mal-protezzjoni mill-kriminalità, Issa qed nitkellmu kol dwar id-data tan-nies li għandha tiġi protetta. U għalhekk nixtieq x'inhi x'in il-pożizzjoni tagħkom x'taħsbu illi għandu jisir fix-xogħol li ġejjin fil-kuntest ta' regolament u nixu kuna xin il-pozizjoni ta'kom dwar din. Issa, niskalmu dwar kooperazzjoni pajizi terzi, din għandha bżonn tiġi imtejba għanna kustjonijiet eh, gbar ma' pajjiżi terzi li namsan indirizzaw. U meta tkellmu dwar il-ħazna ta' data ser ikun hemm inizjattivi partikolari fuq dan l-aħħar set ta' mistoqsijiet u dwar il-migrazzjoni l-kontroll fuq il-frontieri. Smajna ħafna dwar il-traffikar illegali, drogi li daħlu, eccetera Ista nixqis għasikom, se tagħmlu xi ħaġa sabiex tiżguraw li drittijiet fundamentali tal dawk li jahtiġu protezzjoni jiġu imħarsa, ser tagħmlu xi ħaġa sabiex ħarsu drittijiet ta' dawn in-nies dawn refugġati. Smajna ħafna dwar diversi aspetti, il-Frontex li tiġi eh, stiza, eccetera. iżda x'inejdu dwar drittijiet ta' dawk li tifittxu l-azil. ħakrem armonizzazzjoni dwar l-azil u nixtieq insaqsek fuq dawn f'dawn is-suċċoli ġejnu domx ħadd taħdmu fuq dan jekk hux xħat toħorġu bċi inizjattivi u l-aħħar mistoqsija tiegħi hija waħda ċara. Il-bira u ġurnata qabel dan kien hemm iktar imwiet fil-Mediterran. X'ser tagħmlu sabiex tiżguraw il-refuġjati ma jmutux fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Qed nitkellem mhux biż dwar dak li ġara f'dan l-aħħar ħames iżda nitkellem dwar dak li qed jiġri bħalissa. Grazzi ħafna Cornelia, issa il koordinatur tal odor mhux taw għallu nagħti l-kelma il-kollega oħra. Jina eh, għandi mistoqsija li sur Alfano dwar l-immigrazzjoni. Nixtieq insaqsi intom tridu tinkoraġġixxu u testiżu testendu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi dwar immigrazzjoni. Li pajjiżi eżattament qed tagħmel referenza għalhom fuq dan il-punt. Issa, biex inkompli fuq dak li qalu liberali, l-SND u l-gwe, il-possibiltajiet li refuġjati kollu maċċess legali. Intom ma tgħidu ma semmuħx dan fil-programm u naħseb illi huwa skandlu illi ir-refuġjati il iridu jgħatu ehm, jafdaw ħajjitom f'min li traffikanti. Ma jamiex sens li Frontex tiġġieret il-dawn. X'ser tagħmlu sabiex ikun hemm aċċess sigur għal refuġjati. U bħala l kunsil kif ser tagħmlu pressjoni fuq l-istati membri l-oħra sabiex eh, toffru iktar eh, iktar settlement għal refuġjati ser ikun hemm iktar ser tisqu fuq iktar impenji minn naħa tagħhom nixtieq nkun naf eżattament eh, xtixtiq tagħmlu fuq dan u naħseb il-gruppi l-oħra wkoll iridu jkunu jafu aktar dwar dan u nixtieq nagħti wkoll nixtieq insemmi wkoll l-isforz tal-Italja, l-Mare Nostrum U dejjem qed jistaqsu l-iktar eh, solidarjetà minn tal-Istati Membri, eh, speċjalment fil-qasam tal-migrazzjoni, vera li hemm bżonn ta' aktar solidarjetà iżda ma jfissirx illi m'għandniex aħna responsabilta illi ikollna sistema ta' illi li tippermetti li jkun hemm aċċess legali refuġjati. Il-programm eh, ta' resettlement fil-fatt sistema fil-GAG, fil-konsett tal-GAG. Issa għal grupp tal Grazzi President, zoċ mistoqsijiet l għal waħda lill-Ministru Orlando. Ftit ilu kien hemm 22 anniversarju minn min via d'Amelio fejn mitu l-imħallef Borsellino jiena Taljan bħalek jiena minn Kalabria naf kif taħdem il-mafja. Iżda jidher illi l-effett tal-mafja jaffettwaw il-ħajja soċjali tal-imprendituri l-organizzazzjonijiet kriminali qegħdin jevolvu jadattaw u jsiru internazzjonali jagħmlu użu tal-burokrazija professjonisti dawk li nispoli fil-politika jgħinu fil-korruzzjoni fil-presidenza taljana hemm il-priorità illi ikun hemm ir-rwol ta' dan il-Prokuratur Ewropew illi jista' jisma' kawżi li jistgħu effettwaw il-bilanċ Ewropew ma taħsibx li għandu jisir l-istess fil-mafja fl-ambitu Ewropew ira lix kien hemm xogħol li sar is-sena d-dieħla fejn ġie approvat test kontra l-mafja. Nixtieq inkun naf x'inhu r-rwol tal-Presidenza Taljana għal dawn is-sitt xhur biex nafavorixxu l-armonizzazzjonijiet tal-liġijiet u proċeduri kriminali mal fil kuntest Ewropew. Fostom jiġu sekwestrati lassi u ta' istituti oħrajn illi ikollhom azzjoni investigattiva antimafja illi huma preżenti fil-liġi Taljana iżda mhumiex preżenti fil-liġi ta' pajjiżi oħrajn. Dwar l-immigrazzjoni fid-dikjerazzjonijiet dwar Mare Nostrum fejn l-Italja tixtieq tissostitwixxi l-Mare Nostrum mal-Frontex Nafu il l-Frontex hija aġenzija żgħira li ma tistax tissostitwixxi il-Mare Nostrum. Nixtieq inkun naf jekk l-implementazzjoni tal-Frontex tista' tippreġudika l-operazzjoni ta' Frontex. Ma jistax ikun, ma nafx jekk tistax tkun jiġi involuta il-ġusma il jekk il-Frontex jistgħu iwaqfu ċertu nies li qegħdin jaħarbu minn sitwazzjonijiet prekarji, ftit jemilu kien hemm l-aħbar tal-sqallija fejn mitu diversi nies fuq lanċa tal-baħar iktar minn 180 ruħ mitu il-flussi ta' migrazzjoni lejn l-Ewropa saru emerġenza umanitarja internazzjonali, m'hemmx soluzzjoni waħda u dan irid isir flimkien mal-komunità internazzjonali l-Italja hija waħda mill-pajjiżi li jaraw dan il-fenomenu nixtieq inkun naf kif il-Presidenza Taljana tista' tikseb kollaborazzjoni effettiva din il-problemi anke fir-rigward ta' pajjiżi fin-naħa ta' fuq tal-Ewropa jekk iridu nortu il-musmar fuq rasu ma tasbux illi l-Unjoni Ewropea mandiċ tiffinanzja il-produzzjoni tal-armi illi huma il-kawza tal emigrazzjoni illegali għax ikun hemm diversi gwerer fil-pajjiżi konċernati. Grazzi. Um, Grazzi, ħafna dak kien tmiem l-ewwel round dik l-aħbar tajba iżda l-aħbar ħażina tieni round għandu 23 kelliem fih. Issa nixtieq għalhekk eh, insaqsi lill ministri sabiex iwieġbu fil-qosor minħabba dan. Tatu tweġibiet inizjali nibdew bil-Ministru Alfano. Presidente, eh, innanzitutto sulla Grazzi. Dwar l-immigrazzjoni għandek raġun, għanda raġun l-onorevoli Holmeyer, meta tgħid illi Memx biss il-frontiera mediterranja iżda hemm il-frontieri Ewropej kollha anka il frontira tal-Vant u dan tkellimt dwaru fil-diskors tiegħi aħna nafu illi il frontira hija importanti fil-futur tal-Ewropa u dan ifisser li hemm emerġenza llum u dik l-emerġenza qiegħda fil-Mediterran, speċifikament fil-Mediterran ċentrali. Iżda jaf ikun hemm emerġenza oħra f'żona Ewropea oħra, frontiera oħra, kif kien il-każ meta diversi pajjiżi kellhom jindirizzaw il-problema tal-immigrati mill-vant mil tal-Ewropa u dan għamluħ bċertu qalb, ċertu ġenerosità u dan iwassal biex ikun hemm strateġija għall-impatt medju u ta' termu ta' żmien medju twil u dan għandu jaħtieġ azzjoni fl-Afrika kif ukoll fl-Ewropa. Aħna ma nistawx namlu ħlif palma hemm stipulat fil-konklużjoni tal-Konsil dik l-istrateġija. U dan jaqat is-suġġett tal-immigrazzjoni mal-azil u mal tal-frontiera. Irridu niġġieldu kontra l-immigrazzjoni illegali u nejnu dik legali fostom dik li toriġina minn raġunijiet ta' studju, ta' riċerka, anka li tista' issaħħaħ il-kontinent politiku ġeografiku tagħna. Migrazzjoni, azil u frontieri illi għandhom jiġu immaniġjati mill-prinċipji ta' solidarjetà minn tqassim tal-pis mhux aħna qed ngħiduh bħala presidenza qed jgħidu l-artiklu 80 tat-trattat. Dawk huma l-prinċipji illi għanna nibbażaw l-azzjonijiet tagħna fuqha. U biex nagħmlu dan, hemm bżonn tal-ħarsin internazzjonali ta' azzjoni politika globali, azzjoni Ewropea fir-rigward tal-azil. U din għandha tkun azzjoni li fija ir-responsabilità u s-solidarjetà jinħadmu fl-imkien is-sistema Ewropea ta' azil hija fondamentali u l-uffiċċju għall appoġġ tal-azil huwa strument fundamentali hemm bżonn illi ssir prassi konverġenti il-Kunsill qed jgħidu dan u jiena nixtieq nisħaq fuq dan. Hemm bżonn illi dak illi huwa refuġat jista' jsib proċeduri analoġi fl-Ewropa kollha u din l-analoġija tista' ssaħħaħ il-proċedura minn stat għal ieħor. Apparti dan, hemm bżonn ta' azzjoni ta' prevenzjoni hemmhekk. Fl-Afrika biex niġġieldu kontra dan il-fenomenu u jkun hemm soluzzjoni permezz ta' kooperazzjoni mhux biss ma' dawk il-pajjiżi li huma ta' transitu iżda il-pajjiżi oriġinarji. Il għaliex, pereżempju, illum il-Libja instabli hekk kif Aħna għandna ċerta diffikultà li niddiskutu mal-Libja, iżda il-Libja tirċivi eluf, mijiet ta' eluf ta' persuni li jirriġinaw minn pajjiżi oħrajn fl-Afrika dawk huma il-pajjiżi oriġinarji fejn aħna rridu noħolqu kooperazzjoni u dan jiżviluppa wkoll il-bżonn ta' diskussjoni bejn il-Ministri tal-Intern u l-Ministri tal afrit Barranin u tal-Ministri tal-Politiki tal afrit Barranin jina wkoll naqbel ma dak li tajt il-Kunsill. Jgħid il-Kunsill li hemm bżonn li napplikaw il-prinċipju tal-more for more. Natu iktar għal min jagħmel iktar. U bekk hemm bżonn ta' affaċinament globali għal finijiet tal-mobilità u għall-immigrazzjoni. Hemm bżonn ta' tisħiħ tal-programmi ta' protezzjoni reġjonali fiż-żoni oriġinarji tal-immigrazzjoni irridu ninsaħħu kooperazzjoni mal-UNHCR u insaħħu risorsi, sforzi għal għal kunċett ta' resettlement biex illa lix l-affarijiet fis-Sirja sejrin għallar hemm ukoll insaħħu il-kooperazzjoni wkoll fl-ambitu ta' pulizija. lix il-kooperazzjoni ta' pulizija huwa element importanti fil-ġlieda kontra traffika tal-bniedem kif tafu. Ħafna mill- mistoqsijiet tiegħek tista' nistgħu inwiġbu biss permezz ta' konformità bej stat membru li jħur għaliex l-istat membru ikun jħadu deċiżjonijiet li ma jkollhomx l-istess effett u bekk inkunu qegħdin inxeklu deċiżjoni komuni fuq suġġett. Sa nkunu qed naħdmu fuq il-Europol, fuq is-Sepol, fuq Eurosur, għankunu qed naħdmu fuq l-aġenziji kollha għax mannix ninsow ir-rwol strateġiku li għandhom l-aġenziji għall iżvilupp pratiku operattiv ta' deċiżjonijiet li jkunu jittieħdu jittieħdu mill-istituzzjonijiet Ewropej. Dwar Frontex, nixtieq insaqsi sa nagħmlu aħna u x'nixtiequ nagħmlu dwar il-Frontex. Jekk is-suġġett tal-frontieri issir tema importanti, kruċjali u aħna nħossu li huwa l-każ għal-ġejjini tal-Ewropa l-Aġenzija li għanda twettaq il-programmi ma tistax tibqa' aġenzija żgħira bi ftit riżorsi hemm bżonn ta' deċiżjoni politika viżavi il-budget biex insaħħu l-istrumenti li bijom l-Unjoni twettaq l għanijiet tagħha u l-Frontex huwa wieħed minnhom. Fir-rigward ta' l-immigrazzjoni legali il-kollega Sipel saqsawni kif jiena inħoss li hemm bżonn nġibu fis-seħ mod pratiku dak kollu illi diġà ingħata bidu fil-presidenzi preċedenti u nikkompletaw kif qalet il-kollega Vilstrop, bil-raġun. Id-deċiżjonijiet dwar studenti, ħaddiema, anki permezz tal-azzjoni ta' attrazzjoni għall-Europa bħala kontinent ta' kapital ta' kultura, riċerka u studju. Dwar it-terrorizmu. Aħna nafu kif il-kwistjoni titratta suġġett delikat ħafna fostom il-foreign fighters, il-kwistjoni ISIS, dawn huma kollha punti illi qegħdin jipperikolaw is-sigurtà taċ-ċittadini tagħna. U bekk irridu nsaħħu il-programmi kollha mhux biss ta' kooperazzjoni ta' pulizija iżda il-PNR, il-pakket Smart Borders dawk il-programmi kollha illi iwaslu biex l-Unjoni tkun iktar konxa ta' din il-mobilta, ta' transitu, ta' trasferimentu, nafu illi dan ukoll għandu x'jaqsam ma' dak li huwa ħarsin tad-data iżda Unjoni li tinvesti fil-frontieri m'għandix biss is-saħħaħ l-aġenziji li tkellem dwarhom preċedentement, iżda għandha tieħu regu tiħu deċiżjonijiet, deċiżjonijiet għal regoli li jistgħu iwaslu għal iktar ċertezza u sigurtà għal ċittadini Ewropej. Għamilt l-aħjar tiegħi u għawek il-President Moraes qed jagħmel li sinjal biex inkun konċis, telegrafiku u għawek fl-istorja kollha hemm ukoll il-kwistjoni tal-minuri tat-tfal Aħna rridu natu importanza kbira li dal-punt din hija priorità umanitarja, l-azzjonijiet għandhom jitilqu jibdow minnhom qed nitkellmu dwar żgħażagħ ta' 17-il sena, iżda ħafna drabi qed nitkellmu dwar tfal li ħafna drabi jiġu ma' familja oħra biex jiġu jinaqdu ma' familjari oħra li jkunu qegħdin diġà fl-Unjoni Ewropea għawek ħannatu importanza kwistjoni ta' ċidilta u ħankunu xida tal-fat li l-Europa hija l-qofol tal-serjetà fid-dinja. Grazzi. Grazzi ħafna, kellek biex xogħol diffiċli sabiex twieġeb dawn il-mistoqsijiet kollha fid-dettall. Iżda għanna rawn ħorġa 23 kollega li xie jitkelmu u suppost nispiċaw sal-nofsija issa wara li għamil din il-bicċa xogħol tan diffiċli nixinati il-kelma lill-Ministru ehm, t kellem fil-qosor kemm jista' jkun għaliex imbagħad titerġgħu li wara 23 mistoqsija. Ser kol nagħti ċertu tweġibiet nibda, dwar il- Prokura Ewropea l-Eurojust anka l-finanzjar dan sa jkun ta' kompetenza tal-Kummissjoni dwar il-kompetenzi u negozjati dawn huma kompetenza u l-kompetenza tal-prokura l-Kunsill ser joqgħod fuq l-indikazzjonijiet tal-Kommissjoni ikolli ngħid illi mod realistiku li huwa diffiċli illi naraw min dwar min se jħallas qabel ma naraw x'inhu l-għan ta' din l-istituzzjoni Hemm konnessjoni bejn il-kunsens espliċitu li jingħata lil proġett u mbagħad eh, id-disponibilità li wieħed ikun jista' jħallas għalih. Naħseb illi l-kunċett politiku huwa dak il-kunċett li huwa iktar rilevanti iktar milli dak finanzjarju. Hemm problema naħseb ta' tfassil, ta' struttura li għadi rridu jrid jisir negozjat dwaru. Dwar is-sentenza dwar il-protezzjoni tad-data il-Kunsill jistenna proposta tal-Kummissjoni dwar dan il-Kummissjoni saħqet illi twassal dan malar kemm jista' jkun dwar il-prokura jiena naqbel mal-approċ tal-Onorevoli Sippel naħseb illi il-punt ta' tluq għandu jkun tal-dik tal-frodi kontra l-Unjoni. L-istorja tal-Unjoni Ewropea nuru illi permet illi minn kompetenza waħda ħafna istituzzjonijiet żviluppaw fix-xogħol tagħhom u resqu servizz iktar ampju milli dak li ġi imbassar preċedentement. Naħseb illi illum din dan huwa il-qofol biex inkunu nistgħu noħol u ċertu ftejn bej stat membru ieħor. Irridu noqgħodu attenti illi dan l-ambitu ma jiċċekkinx iktar ċertu attenzjoni għaliex ir-riskju hemm ir-riskju illi dan ikollu effett fuq il-kompetenzi u naħseb li fuq dan irridu noqogħdu attenti. Jina konvintu kol li fl-izvilup ta' dan id-dossier huwa meħtieġ illi ir-rwol tal-prokura jinżammu flimkien mal-proċedura ġuridika l-attenzjoni tal-presidenza ser tieħu din id-direzzjoni fir-rigward tal-dittijiet illi wieħed jintesa' Dan huwa prinċipju fondamentali fl-applikabilità ta' din id-direttiva fuq il-search engines. Din hija indikazzjoni il l konsil se jieħu in konsiderazzjoni. Naħseb illi minn dik is-sentenza hemm diversi elementi biex wieħed ikun jista' jiżviluppa liġi minkejja illi mill-Kunsill informali mill-diskussjonijiet bilaterali hemm ħafna diskrepanzi fl-opinjonijiet bejn stat membru ieħor, hemm xogħol li għati li tisir xogħol ta' pożizzjoni għal, għal tfassir ta' pożizzjoni komuni li ser tkun fil-qofol tal-isforzi tal-presidenza. Qed nistennew il-risposti tal-Kummissjoni fir-rigward tal-mandat tal-arrest, inħossu illi għawek il-mandat wettaq ċertu effett, għawek edin nissalvagwardjaw l-effikaċa u l-insaxħu l-attenzjoni lejn id-drittijiet fondamentali tal-bniedem. Dwar il-protezzjoni tad data il-koordinatriċi Ernst nispera li nkun nistan taffi l-menti tagħha Jekk nistiq nisħaq fuq il-pożizzjoni tal-Presidenza, il-Kommissjoni proponiet regolament mhux direttiva, kella raġunijiet biex tażel regolament u naf li l-Parlament jaqbel ma iktar armonizzazzjoni li jista, jista tista tinħoloq permezz ta' regolament il-maġġor parti Fid-dibattitu li sar fil-Kunsill Informali ta' Milan ħareġ moċċar illi hemm maġġoranza ta' stat membri illi jaqblu ma' din il-għażla naħseb illi din hija kondizzjoni importanti għaliex ir-regoli fil-ħarsin tad-data jiġu applikati b'mod l-aktar uniformi fl-Unjoni Ewropea. Irridu nżommu f'moħħna illi d-direttiva illi l-presidenzi kollha preċedenti taw priorità għax xogħol biex isir regolament. Naħseb illi nistaw niksbu risposti iktar effikaċi, il-rapporti li huma iffokati fuq dan huma validi, l għonet il xogħol huwa impenjattiv ħafna hemm ħafna xi jsir, dan huwa wieħed mill-iktar proġetti ambizzjużi li jittratta diversi imprizi fl-Unjoni Ewropea. Tinni raġuni hija li diversi stati membri jħossu li aħna rridu nindirizzaw il qafal legali qabel ma jkun hemm dispożizzjonijiet iktar speċifiċi fl-ambitu ta' kooperazzjoni ġudizzjarja. Naħseb li dan huwa avviċinament loġiku dwar kif l-istati membri iħossu dwar id-direttiva kien hemm diversi problemi li nħolqu fostom fuq diversi jażliet politiċi li ġew mażuna mill-Kummissjoni, iżda nixtieq ngħid li fl-ebda punt ma kien hemm dibattitu mal-Kunsill biex ix-xogħol tad-direttiva jiġu mwaqfa. Naħseb li dan għandu jinżamm u jiġi mħares fis-siċur li ġejjin. Ma kienx hemm problema dwar dan u kull ma kull min qed jgħid illi l-Kunsill mhux se jipproċedi viżavi fid-direttiva huma mhux veri. It-trattat dwar mistoqsi oħra tal-Prokura trattat jistipula illi l-ewwel kompetenza tal- hija tal-interessi finanzjarji u mbagħad Dan u koll ġi inaqat mal l-atti kriminali transkonfinali un bat nistaw niksbu unanimità fil-Konsil u anka fil-Parlament Ewropew. <clears throat> Inwieġeb għal dan għall onorevoli Ferrara li xinħoss illi mhuwiex realistiku biex nimmaġinaw prokura li qiegħda tiġġielet kontra l-attività kriminali organizzata. Naħseb illi rridu nitilqu minn dan u inħoss illi jekk ix-xogħol illi nistgħu nagħmlu biex inwittu t-triq forsi nistgħu nwittu triq anka jkun hemm omogenizzazzjoni tal-liġijiet fosthom fis-sekwestri. Naħseb illi Awek sar progress, naħseb li dan huwa ambitu illi naħseb iktar f'dan l-ambitu irrid ikun hemm kooperazzjoni bejn istituzzjonijiet iktar milli mmorru lil in biex ma nirriskjawx li mmorru lil in minn dan l-approċċ realistiku. Kien hemm mistoqsija dwar in-negozjati bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni ser kollha tiffaċċa serje ta' negozjati ma' l-Istati membri qabel qabel is-sajf mbagħad f'Settembru mill-indikazzjoni li għandna illi sal-ħarifa li jmiss it-test ħajġi komplut mbagħad ħajkollna nivvalutaw il-kontenut ta' negozjati importanti. Iri għal-ewwel darba l-Istati membri rikonoxxew il-bżonn illi jkun hemm sistema ta' kooperazzjoni legali għad-drittijiet ta' ċittadini Ewropej. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa kollegi, għanna bis ftit ħin, għanna ħin limitat, huwa possibli li laħqom l kulħadd jekk kulħadd iżom il-mistoqsija tiegħu għal minuta biss. Jek tamlu ek, eh, jirna xilna, jirna xil jitkellem kullħat u bat ikon għal-konklużjoni minna tal-ministri. Għaliex u ma diġa wirbu b'mod eh, dettaljat għal-mistoqsit. Issa il-kelma sur Dias u qabel, u nixaq nejdilkom naħan nuża din il-ħagġa redikola li għandi fideja, jek tibdew taqbżu il-minuta. Jek tridu tkeċċuni mill-pozizjoni tiegħi wara ġurnata fidejkom iżda f'minuta jekk idum iktar minuta ser nuża nen l-oġġett li għandi f'idejja tal-martell. Grazzi ħafna rikwajti li Europol. Dan kwistjonijiet illi huma essenzjali għalina, għalina. 610 e, voti jappoġġaw dak li qed ngħid Aħna ma ridux il-deċiżjonijiet jittieħdu lkoll koll mill-Kommissjoni u l-Konsil għanna bżon illi il-bord amministrativi li rappresentaw 28 stat membri e, li nataw leħen. Qatt ma ngħidu l-immigrazzjoni illegali, irridu ngħidu irregolari jew eh, eh, klandestina za ma ngħidux ma sawx ngħidu li din hija xi ħaġa kriminali issa rigward il-libertà ta' transitu. Irridu proteġu il-frontieri kollha tagħna fuq il-frontieri fuq il-baħar, fuq il-xmajjar, il-frontieri kollha. Jider illi kulħadd eh, għaw ħaf numru ta' stati membri li huma kontra ċerta deċiżjoni tal-IPP u xi tgħid dan. Ħan nipprova nitkellem kemm jista' jkun malajr tgħid kelma li ser insaqsi għal kjarifika l-ewwel ned dwar l-immigrazzjoni. Kien hemm xi proposti speċifiċi mela tal-Konsil u ma iżda ma jagħtux tweġiba għall sfidi illi għandna attualment, Allora kif nistgħu naħdmu fuq politika illi verament ser tkun effettiva u x'inhuma il eh, pozizjoni ġenerali, lini ġenerali l għanna nieħdu ehm, fl-imkiba l-istati membri sabiex nindirizzaw din il-kwistjoni f'mod iktar holistiku. Issa dwar il-migrazzjoni illegali jek ser nitkellmu dwar l-approċċ tal-Unjoni Ewropea nasab li dan għandu jkun approċ li foka fu li foka fuq ħaddima ta' li ma qed nitkellmu dwar eh, li nifoka fuq ħaddiema kwalifikati ta' dan mhux neċessarjament jagħmel sens issa dwar il eh, responsabilità maqsuma tal-refuġjati għamiltu referenza għal rikonoxximent reċiproku tal-istati mem ta' deċiżjoni tal-istati membri, però dan ma baqax jisemma fil-miri strateġiċi u għalek nix insaqsikom xadkom f'moħkom kif għatibġu l-qoddim meta nitkellmu dwar is-solidarjetà. Grazzi Sofi, proposta lill-Ministri jekk ikun hemm mistoqsija serja li ma jkollkomx il-ħin li twiġbu tistgħu twiġbu din bil-miktub jew tikkuntattjaw il-membru f'baż ehm, individwali. Issa is-sinjura għal ħadd. Għanti skużani s-sinjora Intevel. għanat il kelma l-sinjora d mbatt s-sinjora intervel. Iżda. Grazzi. Nishti nitkellem dwar il-ġdida kontra traffikar tal-bredmin. Jina kontra l-attriċi fuq id-direttiva kien dirizza din is-suġġett u għanna bżon d domanda għal traffikar tal-bredmin. Tkellimna dwar, tkellimtu dwar dan fil-programm. Iżda ma tkellimtu dwar is-suġġett, sa ma tkellimtux dwar li niġġieldu id-domanda għat traffikar tal-bniedem fl-Ewropa, dan qed jiġri e, traffikar jiġri għax hemm domanda fl-istati membri. F'artiklu 18 tad direttiva nitkellmu dwar l-importanza li niġġieldu id-domanda. U mbagħad artiklu 23 jitkellem dwar kif l-istati membri fl-2015 u fl-2016 għandhom imorru fil-parlamenti fil-Parlament fil-Komissjoni u jgħidu kif ġildu id-domanda. Sabiex ikun nistan eh, naslu għal tibdiliet. Dan huwa punt importanti ħafna u strampa li ma qedtuħx fil-programm tagħkom kif ser tiġġieldu id-domanda trafikar tal-bnedmin. Eh, so fintfeld. Grazzi jina frustrata dwar il-proċedura fejn kollegi illi qed jitkellmu l-4 ħames minuti u mbagħad aħna biss minuta biex nitkellmu u x'aktarx qas biex ħaneta nagħtaw tweġiba. L-ewwel net x'id tagħmel Presidenza Taljana jew x'ħad tagħmel Presidenza Taljana sabiex tizblokka il-negozjati fuq id-direttiva ta' trasparenza. U il-presidenza taljana taqbel miegħi illi hija ta' kif il-Kunsill qed jipprova idur mal-deċiżjoni tal-qorti dwar l-info ruling illi jinaħt illi l-set membri għandhom jissemmew fil-minuti meta jittieħdu meta jieħdu pożizzjoni. Il-Presidenza Taljana l-essa tagħmel dan fuq bażi volontarja jik verament temmel fit trasparenza. Issa, it-tielet punt, Il niġġiela tal-ħames snin sabiex ikollna aċċess għal dokument fit tlieta ta' Lulju il-qorti tatni raġun ta' ehm, għatat sentenza favorija ehm, taċċettaw it-talba tiegħi u fl-aħħar tkellimna dwar l-annullament tal-direttiva dwar id-data il-liġijiet nazzjonali ma ġewx appellati din hija xi ħaġa li verament ma nistgħux naċċettawha. Grazzi. Grazzi Sofi Sana Gomez. Ministrina nilqa il-fat il jentu l-indirizzazzjoni li tamel din il-laqa mal-ministri barranin għalix hemm nuqqas ta' konnessjoni fl-opinjoni Per Pereżempju l-Libja mhux pajjiż fejn nuqqas ta' stabilta iżda huwa stat fallut, huwa stat fallut għaliex mhux qed jagħmel dak li suppost qed jagħmel. Jiġifieri li nipprevjenu milli ikun hemm eh, CSP fil-fat. Irridu naraw illi kunem verament strategija ta' sigurtà tajba u dan namlu fil-waqt niffaċilitaw il-migrazzjoni regolari. Issa, dwar il-ġlida kontra il-revizjoni li, li kienem dwar direttiva kontra il-ħasil tal-flus xie il-pozizjoni ta'kom dwar din il-direttiva u ser tinkludu reġistrazzjoni pubblika tal-kumpaniji sabiex ikunu verament effettivi waqt li niġġieldu tax havens, l-evażjoni ta' taxxa, korruzzjoni u il-modi kollha li jintużaw sabiex issaħħu il-kriminalità. Issa Sisil Kjangi. Grazie, eh, ringrazio. Grazzi, nishtiq nirringrazzja l-Ministri l-ukoll tal-li ġewwa hawnhekk fostna. Nixtieq nressaq tlet mistoqsijiet minn ma nidħol wis fid-dettall. L-ewwel mistoqsija. L-Italja li għandha tmur fideja bil-Presidenza Taljana fis-semestru Ewropew kif tixtieq tippromovi u bliema strumenti r-riskju ta' infiltrazzjoni tal-kriminalità organizzata u tal-ħasil tal-flus u l-korruzzjoni fil-proċess tal-qoħ ta' migranti. Kif ħatamlu tajjeb għal dawn l-affarijiet kemm fuq livell nazzjonali u kif ukoll fuq livell internazzjonali. It-tieni mistoqsija, tixtiequ tippromovu l suġġett tal-diskors tal-mibeda li semma s-sur Ministru Alfano bħala ġlida awlanija kontra r-razzizmu, kif ħatamlu dan, tistaw tuna ftit iktar dettall, it-tielet mistoqsija fuq ċittadinanza, hemm impenn minnaħa tal-Italja biex tassow ikunem hemm bil fuq il-kriterji fuq il-livell Europol dwar xinija eżattament il-ċittadinanza, nalaq billi najt li rridu mpen minnaħa tal-Italja biex ikun hemm reviżjoni tal-reġistrazzjoni ta' dawk it-tfal li m'għandhomx eh, dokumenti minħabba li ġenituri tagħhom m'għandhomx il-permess li jidħlu fuq territorju Ewropew. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa sur Fernando Lopez Aguilar. Grazzi Claude Jiena nixti u koll nawgura l-aħjar, il-presidenza taljana u grazzi tal-opportunità sabiex insiru nafuhom jiena qed nitkellem bħala ex-presidenta tal-komitat tal u bħala ex-ministru u għalhekk insemmi il- reati ta' mibeda. Dawn għandhom ikunu ta' priorità għal liġi kriminali Ewropea minħabba il-natura transnazzjonali tagħhom. Dawn jimminaw direttament il-prinċipi ta', fund ta fundamentali tal-Unjoni Ewropea x'istgħu namlu eżattament f'dan il-qasam sabiex il-leġislazzjoni eh, kriminali Ewropea tifoka iktar fuq il-hate crimes, f'rejati ta' minn beda. Issa, dwar li namlu progress dwar żewġ files importanti ħafna. Il-Parlament u l-Komissjoni għandhom opinjoni simili iżda l-Komissjoni le. Il-protezzjoni ta' data realistikament ser ikun hemm progress taħt il-presidenza tagħkom u dwar l-PPO. Jiena relatur fuq il-protezzjoni tal-interessi tal-Unjoni Ewropea nix namela ċara illi jiena nkun kuntent kieku naħdem magħha b'mod kemm jista' jkun effiċenti fit-trialogi sabiex niżguraw li dan is-suġġett illi huwa importanti ħafna jiġi adottat sal-aħħar tal-Presidenza Taljana. Grazzi issa Jean Lambert. Grazzi, Sir President, jiena xtaqt Insaqs mistoqsija marbuta ma dak li qed inti dwar id-dritti tal-ċittadini Ewropej. U ovvjament wieħed minn dak wieħed minn dak id-drittijiet huwa dritt għal trattament ugwali, ma jkunx hemm diskriminazzjoni. Tista' tgħidilna aktar allura dwar kif tixtiequ saħħu iktar il-leġislazzjoni li diġà għandna per eżempju trattament ugwali fuq bażi ta' ta' etniċità u nixtieq insaqsi dwar il-leġislazzjoni ta' kontra diskriminazzjoni fejn għanna din il-leġislazzjoni li qed tiġbor it trapat ma jitkasa. Nixtieq inkunu naf eh, x'passi ser tieħdu dwar dan. U l-Parlament ovvjament qiegħed hemm sabiex jgħin l kunsill jekk ikun meħtieġ fi diskussjonijiet jiena naħseb illi dawn huma punti importanti ħafna illi għandna bżonn nindirizzawhom u nimxu quddiem fuqhom. Grazzi. And the next one is il għalim is-Sinjor Dalli. Grazzi, Sur President. Fil-fatt il-mistoqsija tiegħi speċifikament lill-Ministru Alfano u b'mod partikolari fuq l-operazzjoni ta' salvataġġ Mare Nostrum Nafu li qed ikunu salvati eluf ta' ħajjiet fil-Mediterran, jina ġeja minn pajjiż żgħir Malta fil-Mediterran, naf xi fisser meta jkollok operazzjoni bħal dik għaliex għandek pressjoni qawwija fuq ir-riżorsi tal-pajjiż imma għandek ukoll pressjonijiet finanzjarji kbar. Issa qegħdin nisimgħu l-Italja trid li l-Unjoni Ewropea tkun aktar involuta f'din l-operazzjoni. Il-mistoqsija tiegħi hix qed tistenna eżatt l-Italja, qed tistenna li l-Unjoni Ewropea tieħu over i din l-operazzjoni ta' salvataġġ Mare Nostrum jew qegħdin tistennew għajnuna finanzjarja meta tikkunsidra li l-Italja qed toħroġ aktar minn 9 miljun euro fix xar u tikkunsidra wkoll l-għajnuna li qed tingħata mill-Unjoni Ewropea. X'inhi tistenna l-Italja f'dan ir-rigward? X'inhuma r-rules of engagement ukoll li intom qegħdin tħarsu lejhom? Grazzi. Thank you. Uh, next is Mrs. Piri. Thank you very much. Um, Grazie ħafna. Nishtiq nitkellem dwar il-ġellida tal-ġihad fir-rigward l-Iraq. Il-mistoqsija tiegħi hija din. Il-Presidenza Taljana kif tixtieq tindirizza din it-teddida? iċ-ċittadini Italjani jistaw jassimu li s-servizzi ta' intelligence internazzjonali ħaj kooperaw biex jkun hemm skambju ta' informazzjoni u le. Kif tixtiequ tiżguraw li jkun hemm kooperazzjoni mtejba bejn istati membri biex tiġi evitata l-problema ta' radikalizzazzjoni. Grazzi ħafna. Issa s-sur ħale għal-minuta. Grazzi President. L-idea għajmed bosta drabi meta feġġet il-krizi fil-Mediterran u anki fil-laqa tal-Komitat li nistaw innaqsu l-immigrazzjoni illegali billi niftħu rotot legali ġodda għal tħul ta' dawn l-immigranti fl-Ewropa. Madana kollu, dan l-approċ jisu mux qed jolqot l-eruq tal-problema li l-Europa kifini illum ma tistax tagħti impjiegi għal dawn mijiet ta' eluf jew saħansitra miljuni ta' nies li m'għandhomx ħiliet lanqas tista' tiflaħ la fuq il-livell soċjali u lanqas fuq il-livell ekonomiku popolazzjoni ta' migranti mhux integrata. Bil-kem nistgħu ngħidu li konna ta' suċċess fil-isforzi ta' integrazzjoni sissa. Il-problemi tagħna għadhom hemm u jibqgħu hemm kemm jekk dawn l-immigranti jiġu legalment jew inkella illegalment. U għalhekk fil-qasir nixtieq inkun naf x'inhija l-istrateġija tagħkom biex nindirizzaw il-pressjoni tal-immigrazzjoni mingħajr ma nikkompromettu la drittijiet ta' dawk li huma intitolati għal protezzjoni u lanqas il-koeżjoni tas-soċjetajiet tagħna u s-sisin tas-sistemi ta' sigurtà soċjali. Grazzi. Next is Mr. Grazzi, issa s-sur Vos, Axel. Vielen Dank. Ich habe vier bis Grazie. Għandi erba jew ħames mistoqsijiet imma nipprova nżomm kollox fil-qosor. L-ewwel nett, kif nixtiequ nevitaw li jkun hemm spjonaġġ tal-massa? Kif kien hemm fir-rapport tal-NSA? Dan ir-rapport ħajtqis jew le? Imbagħad id-dritt li wieħed jintesa' minn fuq l-internet. Hemm qafas tassew biex din il-ħaġa titwettaq biex bekk dak li jkun ikun jista' jibbenefika minn din l-odda Imbagħad fuq l-ġlida kontra l-kriminalità fuq l-internet. Dan dejjem meta nqisu l-isfond tad-deċiżjoni tal-żamma tad-dejta tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Ser nagħmlu f'dan l-ambitu. Issemma wkoll il-fundamentalizmu reliġjuż. Hemm limiti fil-valuri tagħna dawn qed jiġu ttestjati kif ħan nipproteġu lil nfusna fuqha fuq l-Eurojust u fuq l-Europol. Dan di sensazzjoni li l-EPO, l-Uffiċċju Ewropew tal-Prosekutur Pubbliku, fadallu biex jitwettaq fir-realtà, fadal ħafna xogħol xisir. Issa l-Onorevoli Mussolini. Grazie President. Nixtieq nirringrazzja lill ministru Orlando għax fil diskors tiegħu ma tsemmix ir-responsabilità ċivili tal-maġistrati. Aħna għandna ħafna proċeduri ta' ksur bħala Italja u dan jistaw waslu għal bosta problemi, kemm fl-Italja kif ukoll f'pajjiżi oħrajn. M'hemmx fiduċa fiċ-ċittadini Italjani viżavi l-ġustizzja proprju minħabba dan. U bat il-problema tal-ħabsijiet li huma mimlijin daqs bajda, kif ħanamlu kif ħanamlu tajjeb għal din il-problema? Saħan sitra emmin huwa taħt l-età sa l-età ta' sitt snin jista' jaqpa' flimkien mal-ommijiet jew l-missirijiet priġunieri l-ħabs magħhom. Se nagħmlu fuq din il-problema. Fuq it-terrorizmu, l-impigi, l-immigrazzjoni. Ser namlu, inti ministru tkellim dwar il-Frontex u supposta sitra kella jkollha l-kwartieri ġenerali fl-Italja u forsi il-kap tal-unità kellu jkun Taljan. X'inhija l-verità? kxil sikun l-assorbiment ta' Mare Nostrum flimkien ma' Frontex. Ma smajċejn dwar l-Eurosur jew Sistema Ewropea ta' Sorvaljanza tal-Frontieri li tiswa saħan sitra 338.6 miljun euro sal-2020, mux karawed dan, meta nqisu li dawn il-pajjiżi dawn in-nies ġejjin bil-massa, tafu li meta jidħlu fl-Ewropa jiġu bil-massa. Fl-Italja kull mem ċifri ma nafux eżattament min huma dawn in-nies minn fejn ġejjin, kull mem ċifra mem uża magħhom u għalhekk importanti li jkun aktar tarif u x'nixtiequ nagħmlu fuq dan is-suġġett. Grazzi. Next is Mr. Fontana. Grazzi l-Onorevoli Fontana. Grazie Presidente. Grazie President. Lodwa tajba lill-Ministri. Nixtieq irressaq mistoqsija partikolarment lis-Sur Alfano fir-rigward l-operazzjoni Mare Nostrum nafu li minnaħa rridu nħarsu n-nies li jaħarbu mill-gwerer imma mill-banda l-oħra rridu nħarsu lejn il-qasam ta' sigurtà. Inti għamil referenza għal dan u għalhekk nixtieq nitkellem aktar fid-dettall ser isir. Dawn in-nies li jiġu fi xtutna anki f'dawn l ħarjim ġejjin wieħed wara l-ieħor Meta ma jkollhomx dokumenti, kif qed jiġu identifikati dawn in-nies? Li huma l-proċeduri li qed jintużaw? Hemm autoċertifikazzjoni jew inkella hemm proċeduri ftit iktar skabrużi. Dawn in-nies kemm fil-fatt ġew identifikati, forsi għandek xi ċifra, xi persentaġġ. Minn dawn in-nies, kemm fil-fatt ikollhom dritt tal-ażil u kemm minnhom ikun qed jaħarbu mill-gwerer? U kemm imbagħad l-oħra mbagħad huma dawk li huma meqjusa bħala immigranti illegali. Dawn l-nies immigranti illegali kif jiġu ġestiti mill-awtoritajiet Taljani b'mod partikolari anke jekk hemm kollaborazzjoni fuq livell Ewropew Għaliex it-ħassib tagħna huwa dan. Ħafna nies, speċjalment meta jkun hemm mowġa ta' migrazzjoni b'saħħitha ħafna, forsi jitħallew waħedhom iduru fuq territorju Ewropew bla problema ta' xejn u mbagħad ma nagħmlu xejn jew nkella nagħmlu xi ħaġa tard wara bħalma sar fil-operazzjoni Mare Nostrum. Forsi rridu iktar garanzija fuq dan ir-rigward. Issa nad il-mikrofonu lill-Onorevoli Nagi. Sur Salger, skużani ma rajtex. Nandilek il-mikrofonu. Grazzi, ħanżon fil-qosor ħafna, Ministru Alfano. Fuq Schengen, il-Romanija għalfej mux edajem. hemm. Issa, l-Ministru liħor Orlando, semmejt id-drittijiet fundamentali meta taraw xet jiġri fil-Greċja, Slovakja, Romanija. Kif tistaw tappoġġaw jew tagħtu daqqatit lil dawn l-istati membri jirrispettaw iċ-ċittadini Ewropej u drittijiet fundamentali tagħhom? Grazzi. Grazzi tal-eżammejt fil-qosor, issa l-onorevoli Nagi. Ija tawn? Le? Mux ija tawn? Marriċ nistema jisna ħatta ruħ li mux edajnaw. Ija taw ansi skużi mela, naddilek il-mikrofonu. Il-Ministru Alfano nishtiq nistaqsu nirrestaqlu mistoqsija pratika fuq l-immigrazzjoni. Fuq il-situazzjoni tal-Ukrajina, jiena bħala membru parlamentari Slovak Nixtieq ngħid li aħna ġirien fil-viċin tal-Ukrajina. Għal daqstant, mijiet ta' eluf ta' migranti umanitari jistaw mill lejlu nar jiffaċċaw il-frontieri Ewropej. Aħna lesti għal din il-possibilità x'qed ninformawhom il dawn immigranti potenzjali. X'għandhom jistennew? Il-mistoqsija tiegħi l-oħra hija din. F'termini ekonomiċi u legali, L-immigrazzjoni hija problema kbira. Il-prevenzjoni hija kura possibbli għal din il-problema, speċjalment meta nqisu li din hija marbuta mal-traffikar tal-bnedmin. Ħafna nies eh, jintwedu li ġejjin f'ġenna tal-art meta jiġu fl-Ewropa, imma dawn ħafna drabi jibqgħu fil-ħolm, affarijiet li ma jitwetqux. Forsi għanna bżon kampanja ta' informazzjoni fil-pajizi tal-oriġni, immexxija mill-NGOs u finanzjata mill-Unjoni Ewropea, forsi din tkun soluzzjoni għal problema. Fil-mezzi ta' xandir lokali nistaw nispiegaw l nies li l-immigranti illegali ma jistawx jistennaw eh, li kollom djar bxejn jew inkella pagi olin meta jiġu biex jaħdmu, dawn huma wedit firħa li jagħmlu traffikanti biex iballaw ilhom. Għal daqstant, nixtieq irressa mistoqsija oħra. Aħna ġejjin minn l-oħra tal-portiera tal-ħaddit u ma kenniex aċċess għall-informazzjoni dak iż-żmien, anki fi żmien tal-internet l-affarijiet ma nbidlux donhom. L-Onorevoli Burek, hija hawn? Le? Is-Sinjura Gabriel. Grazie, Monsieur le Président, Monsieur Alfano. Grazie, President, Sur Alfano. Inti fukajt ħafna fuq l-insaħħu mill-ġdid l-unifikazzjoni Ewropea. Madana kollu, naħseb li għanna ninvolvu wkoll li noħol u żewġ kategoriji ta' ċittadini qisu, il-ċittadini Bulgari u Rumeni qishom qed jingħataw il-ġemp. Ser nagħmlu fir-rigward ix-Schengen? Ah, meta ħajidħlu? Anke fir-rigward il-Kanada, ser nagħmlu? Għandna pajjiżi Ewropej fejn il-prinċipju ta' reċiproċità mhux qed jiġi rispettat. U għalhekk qed inħalaq din id-diskrepanza. Kif ser ikonna tweġiba kollettiva għal din il-problema? X'inhija l-tweġiba tal-Presidenza Taljana fuq din il-problema? Issa l-Ministru Orlando fir-rigward t traffikar tal-bnedmin. X'se tgħidilna dwar it-terrettiva tal-2011 kif tista' tiġi trasposta? Bat nixtieq nifeka fuq ir-reklutaġġ tal-vitmi mill-internet jew siti ta' social media. Issa nadda l-mikrofonu l-Sur Jurek. Grazzi, nishtiq resa mistoqsija l żewġ ministri għaliex żewġ miljun Ewropew is-sena li għaddiet iffirmaw petizzjoni. Bit-titlu One of Us. Wieħed minna. U l-iktar grupp kbir minn dawn iċ-ċittadini li ffirmaw din il-petizzjoni kienu Taljani. Għalhekk l-Italja hija intitolata li tieħu f'idea din l-inizjattiva ċivili li ma jkunx hemm finanzjament mill-Unjoni Ewropea ta' prassi ta' abort fil-pajjiżi ta' nofsinhar tal-Ewropa. Għannu noqogħdu attenti biex ikun hemm investiment u solidarjetà u mhux nippromovu l-abort. Il-Kummissjoni Ewropea isa injorat din l-inizjattiva ta' ċittadini b'din il-petizzjoni u il-Presidenza Taljana lek tista' tappoġġa din l-inizjattiva ta' ċittadini tagħhom stess importanti mhux biss għal ċittadini Taljani imma żewġ miljun ċittadin Ewropew. L-Onorevoli Spinelli, edawn? Jekk jogħġbok. Grazie, due domande. Grazie, għandi żewġ mistoqsijiet malajr malajr. Fuq żewġ entitajiet ġodda tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissarju tal-Immigrazzjoni ħabru s-Sur Juncker u nixtieq nkun naf x'setat skontkom għandhom ikollhom u liema sinerġiji għandhom ikollhom. Liema programm ħajintuża Frontex jew inkella ġala darba qegħdin sitwazzjoni ta' emerġenza ħanoħolqu kuruturi umani umanitari imħarsa. It-tieni mistoqsija tiegħi din, Leppo, l-Uffiċċju Ewropew tal-Prosekutur Pubbliku Nixtieq nistaqsel il-Ministru Orlando. Kif qed iħoss li huwa realistiku li ninkludu l-ġlida kontra l-mafja fix-xogħol li sar fil-Kumitat Krim f'din l-uffiċċju? Meta kwistjonijiet ikunu ta' frodi finanzjarja tal-Baġġit Ewropew? Kif ħandaħluhom f'din ir-responsabilità nafu li l-mafja hija infiltrata ferm f'dan il-qasam? fl-attivitajiet tagħha. Grazzi. You're the final speakers, Mr. Grazzi, l-aħħar kellim l-Onorevoli Wimberg. Jek jozbu. Grazie ħafna, President. Naħseb li semmejt li ser ikonna politika komuni tal-azil fl-Unjoni Ewropea. Ma eżattament kif taħseb li ħat itwettaq din? Għandha tiddeċidi għandha tiġi deċiża f'kull stat membru kemm idaħlu immigranti, kull stat membru għandu dritt li d-deċidi u kif u kemm il-darba irid daħħal immigranti mod dinjitus dejjem imma l-politika komuni tal-azil hija xi ħaġa li ma nappoġġax. Il-Ministru Alfano għal xi ħaġa wkoll dwar li niksbu flejjes meta jkun hemm bżonn. Jekk inwasslu l-flejjes fejn hemm bżonn nistgħu ngħinu ħafna nies. U naħseb li din kienet xi ħaġa sabiħa li smajna ngħidu l-Ministru. Smajna l-Ministru jgħid L-Iżvezja tieħu 12 darba iktar immigranti minn kwalinkwa pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea. Isu l-flejjes ħajqet jaqgħu mis-sema, imma din mhix sitwazzjoni tenibbli mis nibqgħu inżommuha u l-affarijiet ħajinbidlu fil-futur. Nistaqsi l-interpreti jekk jistgħux ituni ftit iktar minuti biex nagħlqu din il-laqa, forsi tistgħu tibqgħu ftit iktar minuti magħna u nkunu nistgħu nagħlqu l-laqa. Grazzi ħafna. Grazzi niskuza ruħi mal-kallima li eh, kellin zom ibes u manti jomx bizzejet ħin biex jitkelmu, missa l-ministri rridu jitkelmu f'minuta jisu biex jwieġbu 24 minuta. Bicċa xogħol diffiċli imma issa rridu nżommu mal-minuta. Forsi kontroversjali li najtek imma ma nistawx ikonna ħin bla limitu u sejrin sadan kalla għalhekk irridu nkopru kwalinkwa kwistjoni li jarta priorità għal dan il-komitat u ma bsarniex fil-bidu li ħajoħloq daqshekk interess dan ismiħ, imma forsi nfakkar il-kollegi, speċjalment il-membri l-ġodda ta' dan il-Parlament Ewropew, li għandhom l-opportunità li semmaw il-ħinom kulħadd qisu tikopri l-istess suġġett, imma ma jistax ikun li kulħadd jgħid l-istess ħaġa. Nafu li parti mill-li tkun politiku inti titkun kapaxi tagħmel dawn istqarrijiet politiċi ma kulħadd irid mal-ħin. Nitlob il-kellima li f'każ ta' tweġibi speċifiċi li ma jistgħux jagħtu issa jekk ma jimportax tistgħu tagħtu tweġibiet tagħhom bil-miktub jekk dan huwa possibbli. Imma forsi ntihom l-opportunità jagħmlu stqarrija aħħarija kull wieħed minn dan l-aħħar round ta' kellima nixtieq nirringrazzja l-interpreti mill-ġdid tal-li baqgħu magħna sal-aħħar għal dan ir-round aħħari tagħna. Grazzi jibda l-Ministru Alfano. Forsi tistiq tagħmel diskors ta' eluq. Kemm għandi ħin? Forsi tista' żomm diskors ta' minuta minuta u nofs kif għamlu kellima ta' qabel. Kollha miltu minuta u nofs biex nkun onest mhux minuta. <laughs> Kull ma nista' nagħmel jien huwa antikom it-tislijiet minn qalbi. Imma li ħanżhom fil-qosor. Meta tajt ħażhom fil-qosor, għall-Italja xi fisser? 23 minuta, le, 3 minuti. Le, mux 3 minuti, 2 minuti għandek. Ma ġara xej, orrejt, tajm 2 minuti mela. Naddu għall-aħħar round ta' domandi, dan jikkonferma li għanna kwistjonijiet bar qoddim nax naffaċċaw l-immigrazzjoni, s-sigurta interna u l-terrorizmu. Għanna dmirijiet ta' solidarieta u tal-uħ ta' dawn l-immigranti imma għanna dmiru koll li nizguraw li kunem sigurta għal ċittadini Ewropej. L-istrateġija tagħna ma tistax tkun dik għajr li jkun hemm tisħiħ tal-Aġenziji Ewropej u li jkun hemm tassew tisħiħ kbir tal-Unjoni Ewropea tagħna bħala entità bħala entità li taħdem fuq il-livell ta' politika barranija. Din hija soluzzjoni għall-immigrazzjoni. Anki hija soluzzjoni fir-rigward is-separazzjoni bejn il-monitoraġġ tal-immigrazzjoni legali u l-ġlida kontra l-immigrazzjoni illegali. Dan ser jitwilet mix-xogħol li ħanamlu fil-qasam tal-politika barranija. Fir rigward ġlida kontra l-kriminalità u t-terrorizmu, aħna għanna il-mazz fidejna, għanna ħafna xogħol x'namlu imma il-futur issa fidejna għanna fidejna l-possibilità li nikkonvinċu ċittadini Ewropej li l-Ewropa huwa post sigur fejn jistgħu jgħixu. Ħafna kollegi hawnhekk qalu illi jista' jkun hemm tisħiħ tal-Aġenziji Ewropej. Kelmu dwar Eurosur, Europol, hemm il-kwistjoni tas-Sepol u naħseb li hawnhekk is-sogru huwa dan. Is-sogru huwa li l-Ewropa trid titwetta ma tistax tkun xi ħaġa sabiħa imma mliet ma titwettaq qatt. F'Stokkolma konna minna propju dan, konna tajna linji gwidi u l-Unjoni Ewropea kellha viżjoni kbira u ambizzjoni kbira dak iż-żmien Wara l-konklużjoni ta' ħames snin tal-programm ta' Stokkolma, aħna issa għanna il-għan li nammelu aġġornament b'saħħtu u wet u l-anijiet li konna stabelejna għaliex jekk fis-settur tal-libertà, ġustizzja u sigurtà l-Ewropa tkun tista' tiġi diskritta bħala entità li qatt ma żammet mal impenji tagħha meta kulħadd fenda r-rasu nalaq fuq xortu m'għamel xejn, ħadd ma rid iċedi s-sovranità tiegħu għal egoizmu nazzjonali din l-entità Ewropea qatt ma tkun tista' tiżvolġi x-xogħol li għandha tagħmel fuq il-livell dinji. L-arkitettura Ewropea issib is-saħħa tagħha fit-tielet dak li kien it-tielet pilastru. Hemmhekk għandha il pedament b'saħħtu għal futur tal-Unjoni Ewropea. L-istaġun ta' drittijiet li hemm referenza li qabel huwa staġun li huwa msejjes fuq is-sigurtà. Is-suġġett tal-immigrazzjoni għandu x'jaqsam mod drammatika drammatiku il-futur tal-Unjoni Ewropea imma fl-istess ħin jolħoq il-possibilità li nkunu ikonna professjonalità kbira, li jkollna l-uħ, solidarjetà, sigurtà, responsabilità, li kulħadd jerfa l-pis bl-istess mod. Dawn huma prinċipji li l-Ewropa ma tistax tiċħad. U naħseb li d-diskorsi kollha li saru dan l-aħħar rawn ta' mistoqsijiet mhix propju f'din id-direzzjoni. Li dan il-kumitat ikun il-kumitat strateġiku għal-futur. Dan il-kumitat, il-kumitat libe, aħna jrid ikonna relazzjoni tajba ta' kollaborazzjoni sfiqa li nixtieq ikollna mal-Parlament kollu. U għalhekk issa nagħti il president li qiegħed bil-qeda ma' ġembi lesti niġu hawnhekk f'kwalinkwa żmien, kwalinkwa mument meta jkun utli biex nitkellmu f'dan il-kumitat biex bekk immexxu l-qudiem l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi Angelino, issa is-Sur Orlando, konklużjoni. Fuq il-kwistjoni tal-data personali, aħna nħossu li hija problema politika hemm nuqqas politiku li feċ issa u nħossu li huwa fondamentali li jkun hemm armonizzazzjoni tal-sistemi legali. Din l-armonizzazzjoni tas-sistemi legali ma jistax tmexxina lura bħal granġ flok nimxu l-qoddim fir-rigward il-ħarsin taċ-ċittadini tagħna. Għal daqstant, fir-regolament nħossu li hemm bżonn li jkun hemm il-dritt li tintesa minn fuq l-internet Il-rapport diġa tfassal, diġa beda dan ix-xogħol il-Kunsill bil-Presidenza Griega, ma nafx jekk hemm xi rrieda min-naħa tal-Istati Membri, il-Presidenza lesta taħdem f'dan ir-rigward biex bekk eh, noqogħdu attenti li l-sistenza tal-Qorti Ewropea ta' Ġustizzja tiġi rispettata, imma nħossu li huwa importanti li dan id-dokument jibqa' miex il qudiem fis-semestru tagħna. Tant inħossu li huwa importanti li daħħannieh fl-aġenda tal-laqa informali anki jekk konna nafu li dan huwa diffiċli li wetquh. Il-progressi li rajna huma marbuta l-aktar fuq it-trattament tad-data fid-dejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi. Jien nħoss illi Għamilna dak kollu li stajna namlu, nħoss li mbżon namlu sforz iktar il-qoddim biex bekk natu priorità l dan il-dokument fl-interventi tagħna. Naħseb li għanna naħtfu din l-opportunità u nħarsu pozittività lejn dan ix-xogħol. L-Unjoni Ewropea fir-rigward interventi tagħha għandha timxi l-qoddim, forsi nwieġeb il-mistoqsijiet li saru billi najt dan li ġejn. Ma nistawx najdu li memx domanda, għal xogħol tagħna, le, aħna nħossu li rridu nilħu kemm jista' jkun qbil, iżda dan il-konsens ma jistax inaqqas mill-valur tal-istituzzjonijiet stess, irridu li l-ipotezi tagħna ma tkunx biss koordinazzjoni ta' ġurisdizzazzjonijiet, mbagħad meta jiġi biex jagħmel il-moment li jħollu jorbot ma jkollux lodot fidejh, aħna nħossu li l-kolleġalità huwa punt tajjeb biżejjed u jekk immorru lil lin minn dan il-punt u morru sempliċement għal kunsens fejn ir-rappreżentanza tal-ġurisdizzjonijiet differenti jagħmlu skambju ta' ma' xulxin, naħseb li jekk nimxu f'dan id-direzzjoni nkunu qegħdin innaqsu l-uffiċċju li mutantx huwa dak li nixtiequ nagħmlu. Anzi, l-Onorevoli Spinelli nixtieq wieġiba. Nħoss illi l-għażla li jekk il-frodi kontra l-Unjoni Ewropea issir mill-mafja huwa minnu nafu li l-leppo ħajaħdem f'dan ir-rigward biex jiġielet dan l-introjtu minnaħa tal-mafja, imma diffiċli niddefinixxu l-kompetenzi tagħna jkun komplikat ħafna li fl-IPPO indaħlu xi ħaġa li għandu x'jaqsam mal-416 A fil-liġi Taljana Dan għadu mhux fuq il-livell komunitarju hija xi ħaġa biss tal-Italja u għalhekk nħoss li passi importanti l qoddim u ħan konkludi b'dan nistgħu nagħmluhom fuq qasam ieħor li kunem hemm armonizzazzjoni tal-liġi sostanzjali fir rigward konfiska u s-sekwestru. Għaliex dan huwa xogħol iktar li nistgħu nerħuh realistikament nidu nkunu realistiċi u anke matul is-semestru nistgħu nagħmlu passi l qudiem li huma aktar tangibbli u aktar konkreti. Fir-rigward it weġibit tagħna fuq l-Italja, ħaniqaf hawnhekk u nwieġibhom bil-miktub f'dak li għandu x'jaqsam l-Italja. Il-President, wara li smajna konklużjonijiet tal-membri, nħarsu l-qoddim li jkollna kooperazzjoni tajba ma'kom l-ewwel net fuq l-iżvilupp tal-Istrateġija Ewropea interna mill-2014 l-2019 u nafdaw fil-kapacità tal-presidenza li namlu progress ġmielu fuq il-regolament u d-direttiva. Il-dibattitu pubbliku fuq il-Mediterran għanna meċċuħru qoddim u anke l-kooperazzjoni ġudizzjarja. Grazzi tal-kooperazzjoni ta'kom li kelkom mana u grazzi tal-prezenza ta'kom verament naprezzawa. Grazzi tal-membri għal-paċenzja l urowillu illum. Nala illa.